May I ask you, colleagues, to take... Eżis kollegi nitlobkom sabiex tiħdu paskom. ħanħu ftit minuti sabiex nati introduzzjoni għall-ismieħ tal- kummissarju nominata għan nipermetti ftit sekondi sabiex il-ġurnalisti kun jistaw jihdu ritrat iżda bat nitlobom sabiex imorru jihdu postom. Warna Snar tajab nishtiq illi nilqa l-Margaret Vestager, l-kummissarju nominata, fi dan il-kumitat ta' likon għasmiħ taħħa Dan huwa t-tielet smih tagħna fiħdan lekon jisna ħansiru magna tal tasmieħ eh, daqs kemm għamilna, però dan huwa smih importanti ħafna għall-evalwazzjoni tal-kulleġġ tal-kummissarji u eh, tal-kummissarji nominati aħna ħana valwaw l-indipendenza personali, tarif fuq il-portafol, il-ħiliet u anka l-prioritajiet politiċi u l-kontribuzzjoni li jistgħu jagħtu għal l-aġenda ta' żvilupp tal-Kummissjoni. Suppost regoli ta' fuqhom il- kummissarju nominata hija mistiedna illi tagħmel diskors ta' introduzzjoni ta' massimu ta' 15-il minuta Mbagħad ħanna ħamsa possibilità ta' 45 mistoqsija. Minuta għandkom ċansa biex issaqsu l-mistoqsija u l-Kummissarju nominat għandha żewġ minuti sabiex twieġeb. Nibdew l-ewwel bir-rappreżentanti tal- gruppi politiċi mbagħad minna ħatan nonan skħi, Nkomplu bil-bqija kif bħal dejjem jiena nitlob lil kulħadd sabiex iżommu mal-minuta li għandkom sabiex intom titkellmu nitlob il-kummissarju nominata sabiex iżomm ma żewġ minuti sabiex twieġeb għandna interpretazzjoni bi 23 lingwa uffiċjali. Nitlobkom sabiex ma titkellmux mod maġġel Iżżejjed ħalli jkollna interpretazzjoni tajba u dan ismi ħajkun imxandar mod dirett fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Qabel ma ngħaddi l-mikrofonu lil kummissarju nominata nixtieq eh, illi ngħid li kompetizzjoni huwa għan storiku għall-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni u aħna lesti u kontenti li jista' jkollna iktar ħidma l-Kummissjoni Ewropea ħalli tanalizza sewwa il-politika tal-kompetizzjoni flimkien mal-Parlament Ewropew flimkien ma' analiżi tal-integrazzjoni tas u regolamentazzjoni u nixtieq ukoll li noħol ukoll qasam ieħor ta' kodeċiżjoni għabbażi tal-kooperazzjoni tajba li aħna kellna fil- fil fl-qasam ta' azzjoni u nixtru nifukaw fuq il- is-servizzi ta' kompetizzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nelbu l-problema tal-qatt fl-Ewropa u jkunu iktar kompetittiv fuq livell globali. Il-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha aktar interazzjoni mal- Eh, l-azzjoni statali u l-settur bankorju wkoll u għandna single resolution mechanism li huwa mekkanizmu li huwa importanti ħafna Sa nixtieq nisiden lis-Sinjura Vestager sabiex tagħmlilkom il-preżentazzjoni u diskors ta' tħul jekk jogħġbok, Sinjura Vestager. Aziz Chairman Sir Gualtier, membri onorevoli, signori. Jina naħseb illi. I Jibalans. Uwa pjaċir kbir li jena e, inkunaw sabiex niprofa nati kontribuzzjoni għas soċjetà Jena naħseb li hemm ħafna familji u li għadin jipruvaw jibqaw miexin u d-dim. Għadin neħxu f-soċieta fejn il-xol u l-familja għandhom ikunu fuq l-istess livell. Soċieta illi tant tkun liberali li wieħed ikun jista' jażel x'tip ta' xogħol u ħajja jixtieq ikollu. Allura jekk tifkonfermawni bħala kummissarju tal kompetizzjoni jiena nixtieq inkompli naħdem għal dak li jiena dejjem ħdim tal matul il-ħajja politika tiegħi, ġifieri illi la aħna nivvantaġġaw il-kbar laqas iż-żar, ninżommu bilanċ u aħna u kol naħsbu li konna kompetizzjoni ġusta u ħils aħna dan nistanu naraw il frotti jew mbagħad fir-realtà u jiena naħseb li fil-verità dan huwa eh, xogħol li aħna nistgħu nagħmlu sabiex noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol u iktar ħelsien għalija l-lum hija ġurnata speċjali minħabba li jiena tħalt l-ewwel darba fil-Parlament Ewropew 25 sena ilu meta kont naħdem hawnhekk bħala trainee. Jiena qatt ma maġinajt dakinar illi ħankun għawek qoddimkom illum bħala komissarju nominata u verament għandi unur kbir nħossni onorata illi edha għawek qoddimkom. Jina kelli 21 sena meta inaqat mal-kumitat, fiħdan il-kumitat tal-affarijiet Ewropej fil-dan partit politiku tiegħi fid-Danimarka u aħna konna din nagħmlu kampanja bl-slogan Aħna nemnu fl-Ewropa u jiena għadni nemmen fl-Ewropa. Fil-fatt, jekk imur lura mbagħad għal tliet snilu, kważi tliet snilu illum, jiena sirt Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi u tal-Affarijiet Interni u kont qed nattendi l-ewwel laqa tal-Kunsil tal-Ekofin. Dan kien perjodu mimli inċertezzi U jiena fiħdan il-Konsil rajt u esperjenzajt kif il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea setet tkun trasformata f'soluzzjonijiet konkreti għall-Unjoni Ewropea. U aħna stajna nelbu il-kriżi u nibqgħu xorta waħda d-dajem inkejja l-maltempata minħabba li aħna ħdimna fl-imkien, zammejna l-wedit li għamilna l-xurxin u ħdimna favuri l-interess komuni. Dan kien l-ispirtu ta' li bieħdimna madwar din il-mejda u grazzi għad deċiżjoni ta' qlin li tiħdum il-Komissjoni Kunsellu Parlament, il-krizi kienet ikkontrollata. Nishti illi nejdilkom li bdejt b'dawn il-memorji minħabba nishti illi naħdem bl-istess spiritu jekk tkun kun konfermata bħala kummissarju jiena nemmen li d-difiża tal-interess komuni huwa importanti ħafna l-politika tal-kompetizzjoni. Jiena minix imdorrija li nitkellem b'mod elevat ħafna, iżda eh, jiena naħseb illi Dawn huwa klim li tajjeb, dan klim ta' tifħil huwa tajjeb li ngħidu jekk inħares li setat eżekuttivi li għandha l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni. In-neutralità, l-imparzjalità u ir-rigor importanti li nkunu stretti aħna, ħasab biex niżguraw l-istat ta' dritt Dawn huma tliet prinċipi importanti ħafna li dejjem ikunu konsidrati fil-każ tal-fatti, fil-każ tal-ekonomija, fil-każ tal-liġi. Din ħad tkun il-bażi li jiena ħanaħdem fuqha. Jien ħanisma' lil kulħadd, ħanisma' kemm lill-kumpaniji multinazzjonali kif ukoll ir-rappreżentanti tal-kumpaniji żgħar. Ħanisma' lill-rappreżentanti tal-istati iżda anke lill-ċittadini Iżda l-analiżi li ħajamlu l-ħaddima tiegħi u l tijaj tiegħi mhuwiex ħajkun influenzat minn ħadd minnhom l-infurzar tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea tibbaża ħafna fuq eh, l-indipendenza, l-imparzjalità u r-rispett tal- konfidenzjalità fil-każijiet individwali tagħna. Jekk tikkonfermawni bħala kummissarju, jiena ħankompli naħdem bla waqfien għal dan il-għan. L-investigazzjonijiet ħajkunu edin isiru, d-deċizjonijiet li ħajkunu proposti l kolleġġ ħajkunu ħajsiru relevanti il-ċittadinanza tal-kumpanija, minn fejġeja kumpanija jew id-daqs tal-kumpanija u fil-każijiet juna statali aħna maħniex xanħarsu lejn il-pajjiżi li huma involuti. Nasab illi l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni importanti ħafna. Waħda mill-affarijiet li jina verament namira fikom fil-Parlament Ewropew hija li intom verament ħattu impenn għal daw il-valuri, sabiex taħdmu favur daw il-valuri, jekk tikkonfermaw il-nominatija jina, qed nistenna diġà bil-ħerqa minissa sabiex naħdem magħkom ħalli niżgura l-imparzjalità, n-neutralità u dejjem ħajkunu l-valuri fil-bażi tal-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni. Il-kriżi rnexxina nikkontrollawha b'xi mod iva veru, iżda fl-aħħar ftit snin l-Ewropa kienet għaddejja minn perjodu ta' riċessjoni, ħafna iktar faqar u anka prospetti li xejn huma sbiħu ċerti għal ġejjini, issa l-problema u l-sfida li rridu nelbu hija pjuttost ċara, ġifiri li l-Ewropa terġa' tqum fuq saqajja, li nerġgħu nixprunaw it-kabbir, noħolqu opportunitajiet ta' xogħol, nkunu iktar innovattivi u nerġgħu nġibu ċertu dinamika u koeżjoni soċjali fis-soċjetajiet tagħna. Il-politika tal-kompetizzjoni għandha rwol importanti ħafna sabiex tappoġġa it-talba li jagħmel il-President tal-Kummissjoni azzjoni sabiex nixprunaw it-kabbir u naraw iktar li kon iktar investiment sabiex aħna nindirizzaw il-problemi globali li għanna bħalissa. U l-antijaj ħajkun li neħilsu mill-ixkil li għanna bħalissa sabiex ikon iktar tkabbir u innovazzjoni, noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. Il-kumpaniji sa jkollhom is-suċċess meta jikkompetu fuq l-istess livell Iżda fċertu su importanti il-settur digital u settur tal-enerġija importanti ħafna, importanti li naraw li l-kumpaniji, l-ikbar kumpaniji kuna rispettaw il-regoli. Dinja importanti ħafna ħalli nipermettu li l-innovazzjoni twassal għal kumpaniji zardu daqs medju sabiex u kollu ma jkun jistaw jikbru iktar. Fil-qasam tal-għajnuna statali jena bessibni li kolli eh, Eh, sistema iktar moderna. Din modernizzazzjoni għandha tippermetti l-istati membri sabiex jieħdu responsabilta, jassumu responsabilta l-għajnuna statali. Għallibek nippermettu li l-pubbliku jkunu jistaw jaraw kif aħna qegħdin nużaw rizorsi tal-flejes pubbliċi ċittadini ħajkollhom idea ħafna iktar ċara kif qed tilkom dwar l-infiq tal-flus tat-taxxi ta' ċittadin ġbir dan ħajkun parti mid-dibattitu demokratiku tagħna. Kultant l-infurzar tal ajuna statali u tal-regoli tal-antitrust u tal-merger jistgħu fil-fatt ikunu marbutin ma' ċertu sakrifiċċju. Iżda kompetizzjoni ġusta u bidla li jkun hemm bżonn fis-swieq fil-fatt jistgħu jwaslu għal ċertu tkabbir ekonomiku fir-realtà. Iżda dawn jistaw ikunu wkoll ta' problema u jkollhom bżonn li jkun hemm ċertu sakrifiċċju fuq il-livell soċjali u jiena ħanaħdem mal-istati membri ħalli nara l-reġuni mhumiex ħajitfaw lura riformi strutturali u xekluhom u jiena ħanaħdem mal-istati membri wkoll ħalli nara illi il reġuni jkunu qegħdin jiżguraw li l-miżuri li qed jikkompanjaw din it-transizzjoni jkunu qegħdin qisu wkoll permezz tagħhom id-dimensjoni soċjali. Il-politika tal-kompetizzjoni hija bbażata fuq prinċipji li huma stabiliti u li huma ġusti dawn huma prinċipji li huma stabiliti fit-trattat ilhom ilna nħadnuhom dawn il-prinċipji u jekk aħna nżommu s-suq waħdini kemm jista' jkun miftuħ naraw li jkun hemm kulħadd fuq l-istess livell u naraw li implementaw l-politika tal-kompetizzjoni dawn huma malanijiet immedjati tagħna. Iżda x'nistgħu aħna nilħu jekk verament eh, namlu dan ix-xogħol illi besibna namlu. Nħolqu ix-xogħol, nħolqu opportunitajiet ta' xogħol u anke nħolqu iktar tkabbir ekonomiku. Ġara ħafna minn mindu aħna fil-fat konna fassalna regoli tal-kompetizzjoni fit-trattat u naħseb illi eh, eh, dinja xaħġa ovvja. L-ewel net għan ekonomija li hija digitali l-lum il-ġurnata u dawn l-sviluppi illi saru matul l-istorja fil-fat qed ikomplu komplu ikunu ta' sfida u xi kultant mill milli aħna nikkontrollaw l-evoluzzjoni qed naraw fis-swieq eh, Ewropej u li nanticipaw il-bidla fl-ekonomiji tagħna. Il-politika tal kompetizzjoni għandha rwol importanti sabiex aħna nkomplu nikbru fuq il-livell ekonomiku u jiena ikolli ngħid li dan għalija ma jfissirx li aħna ħanifukaw biss fuq il-kumpaniji u l-konsumaturi, iżda ħanifukaw fuq ċittadini qed nifrifkaw fuq iċ-ċittadini Ewropej fuqna. Il-kumpaniji Ewropej, kumpaniji żartu daqs medju kif ukoll kumpaniji l-kbar multinazzjonali jikkompetu ma' xulxin fid-dinja globalizzata. Id-disciplina li hija imposta mir-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tgħin li l-kumpaniji jkomplu jkunu innovattivi jkomplu jikbru kien hemm min kienet jissuġġerixxi li hemm kontradizzjoni bejn il-politika tal-kompetizzjoni u l-politika industrijali. Jiena ma naqbilx. Aħna għanna bżonn politika tal-kompetizzjoni, daqskemm għandna għanna ir-riċerka, l-iżvilupp, l-investiment, il-kapital u ħaddiema li huma edukati u mħarġin. Jien ma naħsibx li permezz tal-politika industrijali soda nistgħu nħarsu l-kumpaniji mill-kompetizzjoni u jekk nagħmlu hekk imbagħad ibatu il-konsumaturi, għalhekk ikolli ngħid li ma naħsibx il portafoll kompetizzjoni huwa portafoll li jgħat maqtuħ għalih waħdu għanzi jina naħseb li regolamentazzjoni aħjar ħat toħloq u tappoġġa s suq waħdini u toħloq iktar kumpaniji kompetittivi. Ir-regolamenti tista' tenna sabiex infasslu r realtà Waħna rajna mis-settur ta' telekomunikazzjoni fejn kien hemm ċertu swieq li kien baqgħu iktar nazzjonali wara li kienu liberati aħna qed naraw li kien hemm min qed jissuġġerixxi li aħna ma nistgħux naraw li konna kompetizzjoni effettiva u nfurzar ta' dawn din il-liġi tal-kompetizzjoni jekk is-swieq barra mill-Ewropa ma jkunux kontrollati wkoll. Jien ma naqbilx jiena naħseb l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu neħejju ruħna l-kompetizzjoni fuq il-livell globali hija li nkunu iktar kompetittivi aħna fl-Ewropa. Fl-istess ħin is-swieq globali uh, huwa importanti ħafna anke fin-negozjati ma' WTO tiegħu għalhekk il-kompetizzjoni mhijiex xi ħaġa maqtuwa għalija biss, jgħat nistenna bil-ħarqa li naħdem ma'kom iżis kollegi fil-ħdan il-Kumitat tal-Likon, iżda anka fil-ħdan kumitati oħrajn, iżda anka fuq livell informali, minħabba li intom tafu e, sewa reġuni minn fejn ġejjin, intom qegħdin tisimgħu ta' kuljum it-ħassib tal-ċittadini tagħna, membri onorevoli aħna rridu luru illi verament nistgħu naslu għal ċertu soluzzjonijiet fejn nistaw fuq il-livell Ewropew u jekk nagħmlu hekk e kif jgħid il-President elett Juncker aħna rridu nkunu iktar ambizzjużi u naħsbu fuq il-livell fuq skala ikbar fuq l-affarijiet il-kbar u jekk kun hemm affarijiet li huma iżgħar rridu mmorru fuq livell iktar lokali. Dan l-aħħar saret il-modernizzazzjoni tal ajnuna statali u din poġġitna fid-direzzjoni tajba u għattenna nkomplu nifukaw fuq ċertu kwistjonijiet li għanna bżon naħdmu fuqhom. Rridu fil-każ tal-antitrust aħna nifukaw fuq prattiċi kummerċjali fċertu setturi ewlenin. Jena favur iktar kompetizzjoni, però minix ħanoqot lura milli nisfida imġiba ta' eh, kumpaniji gbar li jippruvaw eh, ikeċċu missu eh, eh, intern l kumpaniji żgħar. Jiena nittama illi nkun ħankompli nħaddar l-istess valuri minħabba il-politika tal kompetizzjoni hija bbażata fuq il-valuri. U dawn huma valuri li jiena ksibt anka u rajtom riflessi fil-Parlament Ewropew nittama illi jekk tikkonfermaw n-nomina tiegħi ħankompli rom fil-ħidma tagħkom jien naturalment nieħu impenn ħalli dejjem ikolli dialogu miftuħ mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew mhux biss meta vera jkun hemm bżonn, iżda meta jkun possibbli. Nasib li dan huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew intom tirrappreżentaw ċittadini Ewropew jiena nittama illi dan is-smieħ ħajimmarka l-bidu il Eh, ta' sħubija miftuħa intensa fl-istessin li twassal għal ħafna frott u affarijiet pozittivi. Grazzi. Thank you to the Commissioner Designate. Now we start our first round of questions. Nibdew bl ewel round ta' mistoqsijiet. Nibdew bl unervoli Balza l ppr e. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Vestager, il-mistoqsija tiegħi fuq l-internalizzazzjoni tal-kompetittività. Hemm ħafna tbassir ekonomiċi li qed jgħid li s-sena d-dieħla 90% tal-tkabbir ekonomiku ħajkun barra mill-Ewropa. Ħafna kumpaniji Ewropej li kienu prominenti ħafna ħajitilfu ħafna fuq il-level kompetittiv fuq il-level globali. naħseb illi għal din raġuni hemm bżonn li fċertu setturi industrijali li huma importanti ħafna bħal pereżempju tat-teknoloġija telekomunikazzjoni u oħrajn għandhom bżonn li jkunu ristrutturati u modernizzati. Inti fil-fatt taħseb li dan il-fattur li semmejtlek ħajkunu konsidrat fil-politika tal-kompetizzjoni u mistoqsija oħra aħna fil kumpani fil-politika tal-kumpaniji u tal-kompetittività aħna rajna illi kena iktar kompetittività kompetizzjoni anke fuq il-livell globali. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna nafu li hemm ċertu kumpaniji li ħajamlu minn kollox sabiex jibqgħu fis-sitwazzjoni pożittiva u prominenti. Inti kif besibek tqassam l-interessi Ewropej allura? Uh, Jiena naħseb li din hija ħaġa l-qalb ħafna ħafna nies. Mm, fejn eh, jolqot anka l-impriża li aħnu fija, anke jekk iżgħira trid tikkompeti mod globali. Eh, l-istess regoli għandhom japplikaw dipendentement minnu l-azzjonist, minnu l-proprjetarju, meta eh, taħdem fl-Ewropa niktob l-regoli Ewropej. Ukoll konsiderazzjonijiet meta niġu biex nenegozjaw il-kummerċ, meta naħnu fil wto hemm bżonn li l-affarijiet ikunu ċari Stop beating around the bush. Najdu, fil-Danimarka tinħebix wara subajka li l-affarijiet idu jkunu ċari bizzejiet u naġiġu fuqhom. U naħseb li huwa importanti li nżommu l-kompetizzjoni internazzjonali li taħdem eh, kif suppost bil-veloċità meħtieġa u li sibt li namlu niklu l-Unjoni Ewropea Ejja operazzjoni bħamis stilel eċċellenti li mhux biss għandna nżommu dal livell imma nsaħħuh ukoll. U għana naħdmu ma' oħrajn sabiex nsaħħu l-operazzjoni tagħhom u sabiex l-regoli ta' kompetizzjoni jkunu applikaw fuq livell dinji. Naħseb li da dibattitu se jkompli għaliex hemm numru ta' Eh, kwistjonijiet importanti għal ċertu setturi wkoll huma kruċjali meta niġu għal privattivi, drittijiet proprietà intellettwali u kif l-affarijiet jiġu ġestiti ma' kummissarji oħrajn u kumitati oħrajn eh, f'dawn l osma Thank you. Now I give the floor to Elisa. Eliza Ferreira, l-grupp tal-SND. Għazzaf għafnu, komissarju nominat, mistoqsija dwar il-banek, settur finanzjarju, skont il-BRD, id-direttiva fuq il kol pro-bankarju, appot speċali u straordinarju ta' natura pubblika jista' jingħata lil bank mingħajr ma toħroġ riżoluzzjoni jekk din l inizjoni ta' kapital tkun bżonn juża wara stress test, reviżjonijiet u eżerċizzi varji. Fil-preżent l-ECB qed tagħmel evalwazzjoni tagħha illi tiġi qabel l-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta' supervizjoni u skont dawn l-eżerċizzi kapital bħal dan xaktarx li għanna bżon involviment tal-kapital kif se niżguraw illi dan l-impenn ma jit joħloqx danni għal kompetizzjoni kun konformi ma' għajnuna statali Ok, sejżom banek jżomm banek ħajjin biex ngħidulek. Waħda mill-kwistjonijiet illi hija fuq moħħafna nies kif nindirizzaw is-settur finanzjarju wara il-problemi li kawza matul is-snin, il-kriżi li kawza kif sissa se niproċedu. U kellna appuntu dawn ir-regoli eh, speċjali minħabba il-sitwazzjoni ekonomika diffiċli. Il-BRD għadha ma ħalix l-effett tagħha għaliex il-valuri li nsibawnek u li minn ħalla sita xi ħallas li għaddejn minn bejla u tal-bejli nissa. U din għadha tkun ir-regola sabiex eh, nitrattaw anka il-juna statali għabbenna dol BBRD sabiex il-ġestjoni ta' juna statali mtiġu għal-banek tkun il-pont bejn dan il-bailouts u il-bailins. Jekk bank ikun diffikulta. Se jkun hemm ħafna xogħol għalija il-Kommissarju Servizzi finanzjarji? hekk kif kellna ħafna xogħol anke f'sin li ġejjin, imma tajjeb li noħorġu minn din is-sitwazzjoni speċjali fejn min ħallas it-taxxa kellu jħallas għal darba tnejn tlieta lil banek illi ħadu riski enormi fi żmien eh, kritiku ħafna. Nittama li l-mod kif lajnuna statali tiġi trattata ikun fl-ispirtu tal-BBRD u nizguraw illi l-ewwel ikun hemm bailins qabel ma nitolbu jnuna statali. Thank you. No. Grazzi għal-grupp tal-ICR, l-Honorable Ismin Byrne. Grazzi, merba, komissarju Nominati ktar minn dil-ġemma, prim ministru tijaj mir Unit, u l-kanċillir tijaw għal illi eh, fl-Ingilterra sandaħlu il-sistema tabel bil-Irish kif najdu fejn Anka fil-Komissjoni ħallejna l-kumpanija Apple tagħmel profitti ta' biljuni minn tħol illi eh, wassal sabiex eh, iżommu l posit ta' xol. Komissarju Almunja għal gvern Irlandiż illi fil-taxxa li ġabret fil-1990 se ta' tkisset regoli Ewropej. Huwa ġost illi nixtri kompjuter fizikament pajjiż u mbagħad iġi reġistrat pajjiż ieħor. L-Komissjoni Ewropea tista' tagħmel sabiex tipprevjeni manuvri bħal dawn għal multinazzjonali sabiex irmetaw ta' taxxi tagħhom li qed toħloq distorzjoni għal kompetizzjoni. One of the many things that I... Waħda mill-bosta affarijiet li tal-lim dawn il-ġemat illi da bilajri m'għandix jaqsam ma' kafe tajjeb, hija ħaġa fortunata hemm ħafna slang u kont oħan nipprova nevita nitgħallem eh, l-abbrevjazzjonijiet kollha fil-fatt. Naħseb li din il-kwistjoni serja ħafna. Għaliex il-maġġoranza ta' kumpaniji fl-Ewropa jħarsu l-corporate tax tagħhom u rridu jħarsu lejn kumpaniji kbar li għandhom l-abilta li ranġabu huma arranġamenti speċjali li permettu l rata aktar baxxa ta' taxxa. Jiena ser inkompli xogħol illi beda l-munja sabiex nitfaw dawl fuq uħut minn dawl arranġamenti jekk meħtieġ. Nirrispetta l-fatt li kwistjonijiet ta' taxxa jitolbu unanimità. Dan mhuwiex mod kif eh, naddu mill-mittieqa eh, politika li għandu xaqsam mat taxxa fuq għajna satali diretta u indiretta din hija kwistjoni li eh, taqa' taħt il-portafol tal-kompetizzjoni għal daqstant nemmen li huwa importanti ħafna li bqgħu investigaw dak li jkun għaddej naraw x'in jitħulu naraw kif nwaqfu milli situazzjoni Paldin din tirrepeti ruha. Sirvi Gular għal-grupp tal-Alde, grazzi President, grazzi eh, Sinjor Komissarju nominat. L-ewwel nett, naħseb hija ħasra illi hemm tant ftit nis għal smiħtijak, ġannajtek għax il-mistess familja politika tijak, imma anka għalix għandek kwistjoni importanti ta' portifol tijak, et nara membri minn Franza jitkellmu dwar kompetizzjoni u l-lum mhix qegħdin hawnhekk lejla mistoqsija insomma mnaħdi għaj. Fil-kommenti ta' ġudizjoni tiegħi sħaqt li l-kompetizzjoni hija element ta' ġustizzja tħares minnu l-iktar dajjef kontra gruppi li huma akbar u dawk li għandhom aktar riżorsi. Nieħu gost nara li hekk tħares lejn affarijiet inti ma rridu nkunu konxi minn xi ħaġa importanti il-dimensjoni internazzjonali fatt li fl-Ewropa qegħdin nenabu fuq skala akbar u ħafna ċittadini jgħidu li qed eh, nippenalizzaw lil nafusna qed nwaqfu l-kumpaniji tagħna milli jikkompetu moħrajn mod serju se nagħmlu fuq id-dimensjoni internazzjonali sabiex il-politika kompetizzjoni twassal għal effetti li nixtiequ u ma twassalx għal eh, aktar danni. Nifhem perfettament dak li kontettajt inti li din tista' tkun impressjoni natu għaliex tieħu impressjoni minn dak li tara, dak li tisma' fil-mezzi tax-xandir, xi sfidi għandhom in-negozji u eh, xi sfidi faċċaw fuq il-suq globali u naf li din tista' twassal għal tħassib fost iċ-ċittadini. U din waħda mir-raġunijiet għalfejn naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu li fi żmien medju u medda twila ta' żmien kompetizzjoni promuovi innovazzjoni u daqsan toħroq posti ta' xogħol. Imma jista' jkun hemm eh, spiża soċjali immedjata u din għandha tiġi indirizzata immedjatament, pereżempju, fit-twaqqif ta' skemi ta' taħriġ sab permettu individwi li jduru minn settur għal ieħor. U anka sabiex niżguraw li l-mod kif l-affarijiet jiġu indirizzati jkun skont ir-regoli u li jaffrissiru bil-miftuħ u kulħadd jisma' għax hemm ħafna li għamlu fil-unions tagħhom modi differenti li jaħsbu l-affarijiet qed isiru u mhux jintebħu huma, imma naħseb li nistgħu nagħmlu aktar sabiex nisimgħu aktar. Imma mhux prinċipju eh, b'saħħtu li nħarsu l nafusna mill-kompetizzjoni hawnhekk billi eh, eh, insaħħu l sess kompetizzjoni, però mill smajt jiena u mill fimt il-mistoqsija tiegħek l-iktar li huwa importanti u li nkunu nistgħu niksbu bilanċ fl-approċċ u li niżguraw u li nitħattu dwar l-istampa ġenerali u mux parti waħda biss. Meta kumpanija Ewropea tixtri kompanija mhux Ewropea bajnuna statali illi ma tkunx possibbli l-kumpanija Ewropea? Well, first of all, that unfortunately a lot Sfortunatament, ħafna banek Ewropej għandhom kif xevew ammonti enormi ta' jnuna statali. Però li huwa importanti ju li niddiskutu l-affarijiet maċċar ċar meta jkun arranġamenti kummerċali meta niddiskutu fit-tebel naraw kif l-affarijiet qed jiġu indirizzati diskutu ma' autoritajiet ta' kompetizzjoni ġurisdizzjoni oħrajn, nistaqsuhom kif jaraw l-affarijiet, għaliex inkella nispiċċaw situazzjoni fejn ikon, ikonna ehm, ċirku vizzjus eh, b'diversi regoli li tlu fisseħ u dan ikun eh, ta' dan għal konsumatur fl ħarm mill-ħar grazzi. Għal gwe Rina Kari. Grazzi għall-introduzzjoni tijak merħba l-ura fil-parlament nasib nista' ngħid hekk u Staqt nistaqsi mistoqsija dwar kompetizzjoni ħilsa ma' minn perspettiva differenti. Jekk awtorità lokali tagħmel investiment qawwi tibni sistema ta' ferrovija taħt l-art jew bini kbir u jkun hemm bżonn finanzjament qawwi, l-investment jkunem hemm bżonn arranġamenti ċari imma l-Qorti ta' Ġustizzja tal-Unjoni restringiet il-drittijiet li jesistu hemmhekk. Ir-raġuni għalfej qed nindirizza dil kwistjoni li għaxina nemmen li din hija distorzjoni għal kompetizzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija taqbel illi meta niġu għal xri pubbliku trid tinkludi dawn it-tip ta' aspetti fil-kompetizzjoni. Grazzi. Inti għamilt referenza għal orti tal-ġustizzja u d-diffikultà i il-ħinijiet marbuta mal-kazistika u anka dak li huwa importanti fl-opinjoni tiegħi u li noħol u aktar postijiet anka ta' staġ kemm fl-imprizi pubbliċi kif ukoll daw privati. Meta jkun hemm xiri pubbliku, ikun hemm tender, hemm bżonn illi jkun hemm possibilità wkoll illi wieħed jipprevedi dispożizzjoni tandu x'jaqsam ma' taħriġ jew u staġ ukoll li huwa importanti u l-istess regoli japplikaw għal kulħadd indipendentement min eh, qed ikkompeti għal post. Nimmaġina li dan se jkun punt li fuq u ser niddiskutu ċala darba il-tiforma eh, ruħa ġurisprudenza tal-qorti grazzi għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Limon. Inti għed fil-diskors ta' introduzzjoni li tixtieq taħdem favur kumpaniji iż-żar ħalli kollom ċansa biex ikompetu mal-kumpaniji l-kbar. Il-Kummissarju għall-munija li għadu Kummissarju tal-Kompetizzjoni f'dan il-Kumitat kien mistoqsi fuq il-pożizzjoni tiegħu tal-enerġija atomika fir-Renju Unit. Però u kien qalli l-pożizzjoni tiegħu għada miex eh, fil-fatt eh, stabilita. Jina naħseb li din hija xi ħaġa li tista' twassal għal kompożizzjoni inġusta b'mod eh, kbir ħafna u Tista' tgħidilna inti x'inhija l-pożizzjoni tiegħek il-ġimgħa dieħla il-Kummissjoni Ewropea ta' bħalissa għandha tivvota fuq dan. X'pożizzjoni eh, għandek fuq il-fatt li din votazzjoni ħassir ġimgħatejn qabel ma intu kieku jekk tkun ikkonfermata tibda taħdem bħala kummissarju. Taħseb li din il-votazzjoni għandha tkun posposta u jekk għandha tkun posposta meta għandha ssir? Well, well, that is hard to say because. the feet li tight. Għalli xek l-affariġi t d-deġa, msen kon nistra xejjien. Il-kas kien imħejji eh, għal iktar minn sentej. <clears throat> Jekk il-Komissjoni sabet li eh, tista' tipproċedi għandu jsir dan. Jekk ikolli kas b'stess tip ta' ċirkostanzi naħseb li huwa importanti u li nirrispettaw l-istat membri nifisom jiddeċidu li ma tip ta' taħlit iridu meta niġu għal forniment enerġija u produzzjoni, miex kwistjoni għalina hawnhekk. U ma l-istati membri jiddeċidu. Għal daqstant, fid-daw ta' dan li importanti li niżguraw illi ġew segwiti regoli tal-nasta ta' ta' tali. Ma jkunx hemm kompenżejjed l-affertu ma' ġusti miftuħa bilanċati skont regoli ta' jnuna statali. U mill nista' nifhem jien min-negozjati li saru li kienu responsabilità tal-Kummissarju u l-staff tiegħu li għamlu eżattament dan u din se tkun il-bażi tad-deċiżjoni tagħhom. Naħseb ħafna għandhom l-opinjoni personali tagħhom fuq eh, enerġija nukleari u favur jew le, ma mhux di l-kwistjoni prinċipali, hawn il-kwistjoni prinċipali prinċipali jrid issa membri deċidu u l-Komissarju rrid li jagħmel u jiżgura li jekk hemm jinnozza tal-involuta din hija kompatibbli ma' trattat. Grazzi għalli FTD Stefan Wolf. Good evening, Mrs. Vestager. When the UK Meta l-Unit naqdet fil-suq komuni fl-snin sebajna, aħna l-Ingliżi maġenajna li ħanina ninaqdu ma' eh, blok kommerċali oni fil-snin sens li jissi kienet tammont tal-40% tal-output ekonomiku dinji. Mid-deċiżjoni li ssir Unjoni Politika, pajjiż l-Unjoni Ewropea issa hija 25% biss tal-kummerġ dinji f'deċenju eh, dan ħajja l-rata ta' 15% inqas eh, livelli ta' taxxa, aktar regolamentazzjoni u iktar qatt fil-waqt il-kompetituri tagħna f'reġuni oħrajn inkluż il-Commonwealth li warrabna aħna issa qed jissaħħu. Independentement minn dak li għamlet il-Kommissjoni Ewropea għatu l-snin, ma taqbilx li l-evidenza ekonomika turi illi ma enitx pajzi fl-Unjoni Ewropea sabiex jikkompetu kontra il pijata tad-dinja. I, I do not in, in any way recognize this picture. Ma nistax, ma, naqbel xej miegħek. Mhux l-Ewropa li nemmen fiha jien. La fil-passat laqs fil-ġejjien, għal kontrarju. Li rajt jien hija Unjoni Ewropea qed tiżviluppa minn suq uniku għal komunità fejn iddependu minn xulxin u fejn hemm bilanċ qawwi bejn responsabiltajiet ta' stati membri u dak li nagħmlu in komuni. U jiena naqbel mal-Unjoni Ewropea l-prosperità u l-abilità illi nillimitaw kriżi enormi kif għamilna fis-snin li għaddew. Mena l-Unjoni Ewropea qas nimmaġina x'kien jiġri, però jiena persważa illi kieku minn l-Unjoni Ewropea kon nispiċċaw f'sitwazzjoni ħafna ħar. Thank you. Thank you. Now for the nona script Sotiriu Zarianopoulos. Al mush affiliati Sotiriu Zarianopoulos.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 jirrepreżentaw, nis eh, minn grupp tiegħi jirrepreżentaw biss il-partit eh, tal-pajis eh, minn fejn jiġu. Mela, Iva, inti tkellimt u l kummissjoni ta' qabel tkellmet dwar il-preddi il-prezzijiet ħaj jinżlu, ħol inta impiegi, imma xej ma ġarra minn dan fil-Greċja kollox tiġi privatizzata l-ajruporti, l-enerġija, trasport u l-prezzijiet qed jiżdiedu wkoll hemmhekk u l-industrija ta' għad-diviża wkoll hemm pjanijiet sabiex tinbih lill-industrija privata u hemm eluf ta' ħaddiema li qed jingħataw essenzja u l-banek qed jingħataw jgħatu ħafna flus bħala self, imma il-banek qed jgħidu ħafna flus lura wkoll. Min qed jibbenifika minn dana kollu? Tista twieġeb. Jgħid il-President, eh, grazzi President, eh, inti qed tafda ħafna fil-ħila tiegħi fil-ħilit tiegħi. Naħseb li importanti li nirrikonoxxu li tħares kif tħares lejn Unjoni Ewropea. Kulħadd jista' jempatizza kemm ġifieri għal dawk il-Greċja, l-Portugal, Portugal, Spanja, dawk li ma jistgħux jitlu fis suq tax-xogħol ma jistgħux jibdew familja x'm'għandhomx il-flus sabiex jappoġġaw il-familja. il familja u ma xinuma l-partit eh, u xinu il-partit politiku tagħhom imma jiena jiena ma nistax nirrikonoxxi jew naċċetta li l-Unjoni Ewropea għandha taqbel Anzi, nasib, eh, jiena ma nistax naqbel li l-Unjoni Ewropea hija l-kawża, anzi nara bħala l-soluzzjoni aħna mux qed insiru ikbar imma iżar għax pala pajjiżi qed inserħu fuq xulxin. U jiena għalhekk qed inwedkom li naħdem mill-qrib magħkom għax ġanwa vera importanti u qed l-empatija għal dawk li jattibatu għandhom jixprunaw il-kooperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsil. Għalli bekk nistaw nibnu Ewropa b'saħħitha. Ma naħsibx li din assir billi nakkużaw l-Ewropa l-affarijiet kollha ħżina li jiġru. Tiġi minn fejn tiġi. Now, the next speaker. Grazzi ħafna. Ludek Nidermaje għal PPE. Grazzi ħafna l-wara nofsinhar tajjeb nixtieq ngħidlek li vera apprezzajt il-diskors tiegħek taftuħ u t-tweġibiet tiegħek jekk ħadkun preġiża fluff fil-mandat tiegħek kif kont fil-ħin li għax żammejt mal-ħin fil-diskors tiegħek mela jiena naħseb li inti ħatam tagħmel xogħol tajjeb ħafna dwar ir responsabilta jiena naqbel miegħek fuq eh, l-opinjoni tiegħek fuq l-Ewropa ma xi kultant sabiex nsolvu l-problemi noħorġu b'wix eh, regolamenti u minn kelfat li regolamenti kollha huma bbażati fuq valutazzjoni u raġunijiet tajba xi kultant rizultati riżultati ma jkunux dejjem pożittivi kemm għandhom ikun u inti bħala l-Kummissarju x'tista' tagħmel sabiex taċerta li regolamenti l-ġodda ħajġu adottati biss jekk ħajkun hemm iktar benefiċċji minn spejjeż involuti u jekk ma jkunx hemm il-possibilità li miżuri oħra jintużaw bħal pereżempju regolamentazzjoni propja jew ehm, regolamentazzjoni msaħħa. Grazzi. Oh. Jiena naqbel li regolamentazzjoni mhux dejjem id-direzzjoni li għandna nieħdu u vera mela għandi xorti tajba li naħsebek għax jek l il-xulti għaj pala komissarju għal kompetizzjoni ħad tkun vera tedjanti u li xikultant jekk nikoperaw, jekk naħdmu ma l-istati membri, dawn huma għoddot li jkunu iktar effettivi ma' jekk ħaniksbu bilanċ naraw jekk ir-regolamentazzjoni Ewropea titħol fis-seħ minn flok 28 u forsi dinna tista' tkun naħjar u forsi il- l-SMEs mux ħajoperaw fi pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea ma jkunu jistgħu joperaw fi tlieta jew erba' u jkun jistgħu jagħmlu dawn għax m'għandhomx għalfejn jaraw x'inhuma r regolamenti f'kull pajjiż individwali. Naħseb dana jista' jagħmel sens tajjeb. Umbat it-tieni punt tiegħi xi kultant hemm fallimenti ovvji fis-suq jew inkella jkun impossibbli għal konsumaturi li jaraw x'inhu għaddej. Eżempju ta' dan jista' jkun il-mizati li l-banek imponu fuq il-ħlasijiet tan ġifir dawk li ma narawx fuq il-pagamenti tan dawk li ma narawhomx. Ovvjament hemmhekk hemm falliment fis-suq għax bħala l-konsumaturi ma nistgħux niraġiġxu fuq dawn il-prezzijiet li qegħdin hemmhekk. Ġifri forsi tkun idea tajba li nirregolawhom l-affarijiet imma jiena se nagħmel l-almu tiegħi sabiex nippromovi opinjoni bilanċjata li ħatiġi tiġi regolata u fejn nistgħu nużaw mezzi oħrajn sabiex niksbu l-anijiet li l-kol kemm aħna nixtiequ niksbu. Grazzi ħafna Annalisa Dodds mill-SND. Grazzi ħafna nixtieq nifraħlek għan-nomina tiegħek Fl-Europa ta' spiss tkun sfida għan negozji żgħar li jitlu fis-swi li huma dominati minn ftit kumpaniji prinċipali. Hemm eżempju li hija vera l-qalbi il-swieq tal-ekonomija tar-Renju Unit kif tafu dawn huma nominati mill-sitta l-kbar li jipprovdu jifornu l-enerġija qabel dawna kienu fornituri li kellhom monopolju fuq livell eh, reġjonali huma għandhom xi 70% tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni. L-analiżi indipendenti qed tissuġġerixxi li d-djar tar-Renju Unit fuq medja jonfqu 136 lira sterlina zejda jew 173 euro zejda għax is-suq eh, kompetittiv mhux qed jaħdem kif suppost u hemm ħafna djar li ma jistgħux jippermettu li jħallsu dawn l-ispejjeż. Din problema li teżisti fl-Ewropa kollha l-SMEs li qed jispiċċaw jingħalqu barra miswi li għandhom bżonn jkunu għandhom jkunu miftuħin għalihom u il- mux qed jieħdu l-benefiċċji li suppost kompetitivi kompetittivi jipprovdu inti waqt il-mandat tiegħek bħala kompensarju, kif u x'ħadd għamel sabiex tġilet kontra din il-kwistjoni. Grazzi. Well, well, thank you very much for for giving us a concrete example. Uh, because I think it's a very Grazzi ħafna tal-li tajtna eżempju konkret għax dan huwa eżempju tajjeb għafna ta' ta' ċittadini tagħna xed jesperjenzaw fl-Ewropa is-suq waħdini mhux qed jaħdem tajjeb għax il-kompetizzjoni mhux b'saħħitha biżejjed hemm ftit eh, biss kumpaniji dominanti li qed jirbħu eh, fis-suq u hemm ftit li xejn ta' setat li għandna sabiex inbidlu din is-sitwazzjoni ma jiena naħseb li hemm xi oddot fil-kaxxa tiegħi tal-odot sabiex biex eh, mela insolvu għadin il-kwestjoni u qed nitkellem dwar il- regoli għandhom xasmu mal ehm, tras tal-enerġija l-amalgamazzjonijiet u ovvjament tkellimna u kol dwar lajnuna statali jekk ehm, jimxu skont ir-regoli jew le Mbagħad it-tieni punt għalkemm ovvjament jiena vera nħobba l-kompetizzjoni kif tafu ehm, l-ewwel ftit snin dejjem isek tkun jekk fidan l-ispirtu sekk la mari lasel. U jiena se naħdem flimkien l kollegi tijaj, anka dawk il-kollegi responsabli għall-Unjoni tal-Enerġija u l-kollega tiegħi responsabli għall-klima u l-enerġija xina naħseb bi oddod differenti u mbagħad nkunu nistgħu naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet. Iċ-ċifra li jiena smajt tant eh, kienet enormi li las niftakara u ġifieri kemm għandna bżonn investu sabiex ikollna l-infrastruttura tal-enerġija li għandna bżonn eh, matul dawn il-15 sena ġejjin u ġifiri għalek irridu nkomplu ninfurzaw il-regoli għanna għalli bekk il nissawnin il-konsumaturi naqsu l-ispejjeż tagħhom. Grazzi ħafna, Sur Xwab mill-PPF sem l-imkok. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju nominata, jiena naħseb illi l net id-diskors tiegħek kien verament ċar dejjem u naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna, importanti li ċittadini jkunu jafu xi tfisser il-politika tal-kompetizzjoni. Nixtieq li ngħaddi għal ċertu eżempju konkreti minkejja li huwa diffiċli. Iżda ħanejt xi ħaġa ġenerali l-ewwel, naħseb li hija xi ħaġa tajba li inti semmejt il-kumpaniji żgħar daqs medju, iżda l-kumpaniji żgħar daqs medju huma żvantaġġati fil-liġi tal-kompetizzjoni aħna fis-sena 2003 aħna qegħdin naraw li dawn huma 10% biss tal-kumpaniji illi qegħdin ikunu prominenti fis-suq aħna fil-kumpaniji kbar qegħdin naraw illi 10% tal-prodott li jkun eh, irregolat mill-kartel din hija eh, tagħmel differenza kbira. Jiena naħseb li importanti li noħolqu leġizlazzjoni illi għal kumpaniji żgħar il is-sentenza ma tkunx daqshekk ħarxa daqskemm hija bħalissa. Grazzi. The best thing is not to engage in cartels problema ġifiri li eh, mandekx inti eh, mela tuża l-kartels eh, parir għal min ixtiq jisma, ovvjament hemm kwistjoni. Dawk il-kumpaniji li għandhom ħafna prodotti jekk inqabluhom ma' dawk il-kumpaniji li għandhom prodotti jew tnejn, ovvjament hemm differenza hemmhekk. Dak li qed nara jiena f'xi mill-każijiet li studjajt li ir-regoli li għanna fuq dawn il-multi dawn jituk xi tip ta' sigurtà taf se jiġri jekk tinqabat u fl-istess ħin hemm regola li inti tieħu ħsieb li tiħu xsib ċirkustanzi speċjali xwol ħadd fil-kartel inventajt il-kartel jew inkella eh, inti kont persuna li stajtet le għal kartell imma spiċajt involuta xorta u bażikament li nsib jena li vera importanti li il-multi tant eh, ikunu għalin li jservu ta' deterrent, għax jekk le Eh, inti ħat ikkalkula li tagħmel liħbiżżejjed biex tkun tista' tħallas il-multa. Imma le, il-multa tant għandha tkun għolja ħalli s-servi bħala deterrent imbagħad eh, għal dawk il-kumpaniji involuti fil-kartell eh, ikunu jibżaw minn dawn il-multi, ġifiri iva rrit ikun xi diskrezzjoni imma mbagħad importanti li inti tkun taf li l-multi tant irridu jkunu li ħajrovinaw kull tip ta' liħ li inti stajt għamilt fil-kartell. Grazzi ħafna Is-Sur Kofod għal-SND. Grazzi ħafna. Nishti eh, nerġa nirringrazzja s-Senjura Vestager għal eh, l-istqarrija tagħha straordinarja li għamlet fil-bidu u rrit eh, kemm il politika ta' kompetizzjoni vera l-qalba u um, sabiex um, tħares um, iż-żar u l-kbar ukoll. Mill-flittra ta' missjoni li irċevit mill-President elett Juncker hemm miktub li rridu nintervjenu ukoll għal dak li nixqasam mal evażjoni fiskali aħna nafu li ssir minn xi kumpaniji kbar f'xi stati membri partikolari. Naħseb li inti tista' tatina aktar informazzjoni dwar kif inti għandek l-intenzjoni li tipproġedi, speċjalment għal dawk li jippruvaw jaqbżu regoli għax din l-evażjoni fiskali għal darboħra tirrappreżenta zvantaġ għall smes Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzjak għal-klim sabiħ li jinti għamilt dwar eh, l-ħilla tijaj, il-kapacità tijaj li nikomunika fuq din it-tema jena naħseb li vera importanti li eh, nimftijem fl-essenza mux għet nixħa nitkelmu dwar xaħġa vera teknika mam karatteristika partikolari tkopri kollox jekk kulħadd iħalla 16 jekk kulħadd jinvesti fis-suq u forsi kumpanija li tara li kumpanija oħra bi ħafna rizorsi ekonomiċi t torganizza ruħa b'tali mod li uh, inqas taxxa u mbagħad eh, jina naħseb jina nemmen li rridu naħdmu sabiex aħna nelbu din il-klima ta' sfiduċa forsi qot. il-provi li rridu jonataw li hemm ksur tar-regoli. Jekk hemm investigazzjoni li qed issir fuq intrapriża partikolari trid tagħti l-provi, dawk l-investigazzjonijiet li jenġa diġa nfetħu ma nafx kemmet se jdumu, ma t-nitkelmu dwar prioritajiet nittama li jemma tanċ ħajdumu dawn l-investigazzjonijiet, mux biss biex nsolvu l n nifisa, immax vera importanti pala sinjal li nistaw nibatu. Darjux Rosati mill ppm e. Grazie għafna, President. Kummissarju nominat il-suq tal-gas u eh, il-bot minn li jkun ġustu kompetittiv xi fornituri tal-gas esterni jabbużaw il-pożizzjoni tagħhom u jimponu prattiċi diskriminatori fuq l-etenti. Kumpanija minnhom Gazprom mir-Russja famuża għal prevenzjoni ta' diversifikazzjoni tal-provisti tal-gas u kienet t-xekka il-kompetizzjoni ħilsa u bħala riżultat xi mill-pajjiżi xi mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ħalsu għal gas 70 eh, 80% ta' prezzijiet ola mill-Istati Membri l-oħra. X'inhi l-intenzjoni tiegħek sabiex terġa' s s-sawra suq kompetittiv tal-gas fl-Ewropa. Grazzi. L-ewwel qabel kollox jiena nirrikonoxxi ċuħut eh, mis-sinjali ġifri li qed titkellem dwarhom illum li hemm ftit kumpaniji biss eh, li eh, qed jiddominaw ix-suq bi riski kollha involuti u din raġuni ovvja il għala l-investigazzjoni fuq il-pratiki ta' Gazprom ħajkomplu u l-investigazzjonijiet nispera li ħajjenal u da, ma nafx meta, imma l-investigazzjoni trid tiġi konkluża ġdina kwistjoni li um, u hemm xaġa fil-prioritajiet tal-President elett ukoll kif aħna nistgħu niksbu provista sigura u sostenibbli ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea u dina kwistjoni wkoll għal tkabbir u in tal impiegi għax il-kriżi tal-enerġija ovvjament fattur temput vera importanti għal kull negozju fil-kontest Ewropew. Għalhekk jiena naħseb li vera importanti hawnhekk kemm sabiex nkomplu nifanalizzaw l-investigazzjoni li huma għaddejjin imma sabiex naċertaw li ir-regoli tal-antitrust jiġu msaħħa u nfurzati biex sħiħa għax ovvjament hemm riskju li jekk aħna se naqbdu l-xuħut mela mbagħad hemm oħrajn li ħajaraw e, dina bħala opportunità fis-suq għax ma tantx hemm kumpaniji involuti hawnhekk Ġifiri din importanti eh, specialment għax tant għandha x'taqsam mal-possibiltajiet in ġenerali kif ukoll situazzjoni fl-intir tagħha ta' sigurtà fl kuntest Ewropew. Grazzi ħafna Sur Vitizen mill-ECR. Grazzi ħafna. Signora Vestag, inti tkellimt dwar il-fat li hemm dimensjoni politika fir-rwol tiegħek għalhekk nixtieq nkun naf. Hemm xi ħadd li jaħseb li forsi rrid jgħaddi għal prattika fejn l-Ewropa ħassir eh, kam champion Ewropew u forsi min jista' jkun dominanti fis-settur nix inkun naf jiena fil-fema tiegħek jekk qed tiġi konformata bħala kummissarju. Din ix-xejra li teżisti fl-Ewropa kif tista' tiġi ġestita? Irridu aħna kif nistgħu nemendaw xi eh, regoli sabiex nipromovu xi setturi partikolari tal-industrija. Jiena naħseb li rridu aħna nkunu iktar ambizjużi minn dan il-Champion Europa u jiena naħseb li l-intraprizi jistgħu joperaw mhux biss fl-Ewropa ma fuq il-palk dinji wkoll għalhekk l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li niġibru sabiex nikkompetu fuq eh, dan il-palk globali ma nistgħu nagħmlu hekk jekk nkunu nistgħu aħna nikkompetu fuq eh, palk ristrettu ukoll għalhekk mela meta jitres u proposti pal per eżempju il-proposta li inti tkellimt dwar um, u jekk nistgħu nħarsu intraprizi mill-kompetizzjoni hemm riskju li l-prodotti jkun jispiċċaw jiswew flus jekk il-kumpaniji ma jagħmlux eh, riċerka ma jinvestux fl-innovazzjoni għalhekk il-konsumaturi ħajsibu ruħu ma jixxu prodotti ta' kwalità baxxa imma bi prezz iktar qoli Għalek, importanti li naraw li fl-implementazzjoni tar regoli ta' kompetizzjoni importanti li nsegu lan skont ma il kompetitività fuq livell nazzjonali jew Ewropew issir vera importanti għal kompetizzjoni fuq livell internazzjonali u dana jippermetti l-promozzjoni tal-innovazzjoni, r-riċerka u l-iżvilupp forsi fi sħubija pubblika privata. Jena naħseb li dana tista' ssaħħaħ l-intraprizi u tagħti l-Ewropa s-saħħa li għandha bżonn. Grazzi. Thank you. Now... Grazzi ħafna. Issa Ramon Tremosa Balsels fissem l-alde. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Komissarju nominata, Sinjura Vestager, jekk qed nejda sew, l-ewwel nett qed nieħdu kost li qed eh, ġibna naqrarja friska miegħek f'din il-ġimgħa ta' smih. Jiena nishtiq ngħid li l-attenzjoni li bessi bektati lis settur digitali huwa importanti ħafna minħabba li dan u għandu sem fis-suq ta' 90% fis-servizzi. Il-Kummissjoni Ewropea ta' tlet opportunitajiet l Google sabiex joħorġu bi proposti ta' impenn dak li għandu xaqsam trattament tas servizzi. Iżda din il-proposta li rċivit il-Kummissjoni xorta waħda ma jsolvux l-ilmenti ta' 20 organizzazzjoni differenti li għedin risqu dan l-med, inkluż eh, organizzazzjoni tal-konsumaturi, dan mux jgħat jisolvu eh, il-problema, parti minnek aħna nafu illi di mux dejjem tkun eh, dak li kun prominenti fil-suq, dak li għandu xaqsam sem ta' suq, mux dejjem ikun laħjar ħagġa l-konsumaturi taħseb, xtaħseb li huwa l-aħjar pass li jista' jittieħed tal-benefiċċju tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medji u l-konsumaturi Ewropej. Uh, as I speak. Ma nafx eżattament x'ħatkun il-pass jkun il-pass li jmiss b'mod konkret, però ċerta żgur illi ħajtieħdu passi minħabba li din hija sitwazzjoni klassika aħna għandna kumpaniji li għandhom sem fissu kbir ħafna, għahna aħna nirċivu ħafna almenti minn numru ta' kompetituri ta', dif, ta daqs differenti. Il-bira stess kien hemm kwistjoni ġdida li nqalat fil dibattitu pubbliku fil-Ġermanja fejn kien hemm dimensjoni ġodda li żdiedu ma' din id-dibattitu dwar eh, Google fil-fatt Jidlura jiena naħseb li importanti ħafna li mhux biss nidħlu fil-investigazzjoni konkreta illum, iżda li niżguraw li aħna verament ħajkonna lodda fidejna sabiex inkomplu nivvestigaw, ikonna rrida nisab biex inkomplu nivvestigaw, anka f'dawn l-qosma il-ġodda li qed nisimgħu dwarhom ir-regoli tal-kompetizzjoni kif qed tilkom huma antiki ilhom stabiliti mit-trattat issa sabiex ninfurzaw dawn ir-regoli għandna nkunu stretti u għandna nkunu eh, nħadmu moħħna daqskemm iħaddumu moħħhom il-kumpaniji li dejjem jippruvaw jibbenefikaw mis-sitwazzjoni jina nittama li għandna ħanix ħankomplu nipposponu ntawlu bla bżonn investigazzjoni u tispiċċa investigazzjoni ma tispiċċa għat minħabba li kemm il-konsumaturi kif ukoll il-, -il kompetituri mhumiex ħajjistgħu għawdu minn dan is-suq miftuħ laqqas mill-fatt li dawn is-servizzi tagħhom iridu jkunu wkoll disponibbli għall-użu tal-konsumaturi. Ħajjittieħdu passi iżda x'tip ta' passi b'mod konkret għalija huwa wis eh, kmini sabiex ngħidilkom biċ-ċert. Grazzi ħafna Sur Fernandez. Grazzi ħafna Sur President, merba lilek, Sinjura Vestager. Juncker fid-diskors tiegħu fl-Unju qal li suq intern mhux ħajnata neċessarjament priorità l-fatturi soċjali wkoll għandhom ikollhom rwol importanti eh, fl-Ewropa. Fil-kampanja elettorali f'Mejju jiena iltqajt ma' ġenituri fir-raħal fil-konstituenza tiegħi illi ġenituri li kellhom tfal li kellhom diżabilità eh, mentali u kienu ilhom jiġġieldu sabiex it-tfal tagħhom jingħataw eh, post u li jingħataw ukoll servizzi professjonali sabiex dawn it-tfal li kun jistaw jihdu sibom, pero naħseb illi issa hemm ħafna pressjoni fuq dawn il-ġenituri sabiex dawn il-servizzi jihdu minant kumpaniji privati li ħajamlu eh, profit minn dan kollu. Issa, Etnaraw il-kumpaniji privati għedin jibbenefikaw minn dan kollu. Jena niftakar dak li għal Juncker, issa inti kif taħseb li jista' jkun hemm verament bilanċ bejn it-titjib tal-kompetittività u kompetizzjoni fis-suq internu fl-istess naraw l-inizjattiva soċjali bħal ma din li qed nsemmilek tinżammu tkun irrispettata minħabba illi dan il-pat soċjali irrid ikun irrispettat anke l-familji li qed jieħdu dan tip ta' inizjattivi. Iva, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid il għadam l affarijiet li verament nirrispetta jgħal l-istati membri qed jassumu responsabilità kbira hawnhekk. Minħabba li dak li aħna qed insejħulu servizzi ta' interess ġenerali komuni huma servizz importanti ħafna għal responsabilità soċjali tal-Istati membri. U li aħna nippruvaw niddefinixxu s servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku, naħseb illi dan jifoka fuq il-tiġijiet nies b'diżabilità, l-isptarijiet, servizzi tal-kura tas-saħħa, u naħseb li huwa importanti ħafna li nżommu dan kollu f'moħħna aħna u niddiskutu illi hemm fajt li rridu jsiru fis-suq eh, internu ma fajt li m'għandhomx isiru fuq il-livell ta' kompetizzjoni suq internu, mbagħad jibqa' fidejn l-istati membri sabiex jieħdu da' un ta' deċiżjonijiet. Jena napprezza li l-istati membri jkunu jixtiequ ibidlu ċertu affarijiet u jista' jagħmlu dan b'mod sempliċi u trasparenti, iżda jibqa' fidejn l-istati membri li jiddeċidu xinu t fis-soċjetajiet tagħhom u kif huma jistgħu jimxu. Jiena naħseb illi jista' jkun hemm sbilanċ jekk eh, ma jsirx hekk u hija xi ħaġa pożittiva li fl-Unjoni Ewropea eh, hemm il-possibilità li wieħed jibdel ċertu affarijiet minħabba li fid-dialogu li l-istati membri jistgħu jkollhom mal-ċittadini tagħhom huwa li jippermettilhom illi huma fil-fatt ikun jistajom jagħmlu l-aħjar ħaġa għal pajjiżhom. Jiena fil-fatt nittama li din il-familja li inti qiegħda semmi ħad tkun tħossha tajjeb dal-waqt. Maħabba l-nifan situazzjoni bħal dawn. Grazzi ħafna Sur Lange. Iva, jiena naħseb illi inti fil-fatt nista ħadd ma jakkużak minħabba li ġej minn pajjiż il manx konfletti m'għandek xaffarijiet personali nistgħu nakkużawk bihom U eh, naturalment dejjem emmintu fl-istat, ġifiri kolli nejt illi l-unika problemi huma eh, Google u ħatiħu il-problemi li writ minna tal-komissarju liħor il- eh, dumping ta' taxxi, minnaħna nafu li fid-Danimarka hemm taxxi għalin, iżda għandek ħafna setat, tista' tuża il-mezzi sabiex timponi sanzjonijiet iżda m'għandekx kontroll demokratiku. Kif tista' tiggarantixxi li il- direttivi u l-linji gwida tal-ġejjini ħajkunu diskussi mal-Parlament Ewropew mhux taqbżuna lilna u kif tistgħu Kif bessi tara li ħatamel u tenfasizza fuq l-importanza tal-kompetizzjoni fil-pubbliku? U t-tiret mistoqsija, inti kif bek taħdem mal-Parlament Ewropew fis-snin li ġejn? Grazzi. Well, first of all, I hope you have prepared for a lot of... L-ewwel nittama li inti lest tixrob ħafna kafe minħabba illi aħna Daniżi jekk nagħmluhom l-affarijiet minħabba li ma nistgħux nimpejpu qed nixorbu ħafna iktar kafe. U aħna Diskussjonijiet hekk nibdew, diskussjonijiet li jimbat jispiċċaw kun diskussjonijiet tajbin, jiena naħseb illi l-artiklu 103 fit-trattat jatina perspettiva pjuttost limitata għal proċedura ordinarja leġislattiva, però issa li dan jien naħseb li importanti ħafna li aħna jkollna diskussjonijiet konkreti anka meta naslu għal diskussjonijiet fuq is-soft law, kim sejħa soft law ħalli d-dipatizzi għom, qabel ma nfasslu l-proposti u naħseb illi l-proposti li l-Parlament Ewropew res u kienu proposti siwja ħafna għal-Kummissjoni ħalli l-Kummissjoni tkun tista' ssib bilanċ fil-proposti li tkun ħadd fassal. Issa dwar regolamenti u jekk u xdejjem l-aħjar li aħna nimplementaw regolamentazzjoni ġdida u jekk it-trasparenza għandix rwol importanti, jiena naħseb li anke f'dan il-każ Iwa importanti ħafna illi aħna niżguraw illi jista' jkun li ma jkunx hemm leġislazzjoni, jista' jkun li ma jkunx hemm proċeduri ordinarji, iżda fl istessin jista' jkun hemm ħafna influenza u ħafna eh, saħħa u importanza li tingħata fuq il widiet li jingħataw kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-laqat informali. U l-aħħar mistoqsija nsejt it-tieni waħda iżda l-aħħar mistoqsija li saqsejtni xkien u l-politika ta' informazzjoni fil-pubbliku, iva sewwa. Naħseb li dak li hemm bżonn huwa nibqgħu mmexxi permezz tal-FAQs, permezz ta' ta' tweġiba li aħna nistgħu nagħtu li ċittadini minnaħa ta' Digi Compass danka dak li jiena nagħmel. Naħseb li importanti illi n-nies jaraw jiena ma' min qed niltaqa' mal-partijiet interessati eh, importanti dawk eh, iżar mal-istati membri, minħabba li naħseb li din tista' tkun xaġa pożittiva ħafna. U nittama illi jekk aħna ħanatmu fl-imkien matul ħames snin li ġejjin, nittama li nħarsu lura lejn il-ġurnata tal-lum illi intom tgħidulna illi tejduli illi jara aħna f'dajnik aħna rajna li ċertu affarijiet baqgħu fir-responsabilità tal-Istati Membri u xtaqna li jkun hemm iktar trasparenza ħalli l-ċittadini kun jafu kif qed jintefqu l-flus tal-pubbliku u li aħna Eh, nkunu ċerti li qed nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex verament naraw il-kumpaniji joħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol iċ-ċittadini tant għandhom bżonn. Grazzi. Iva, l-artiklu 114 eh, jalloka għal kod deċizjoni, ġifiri aħna l-essi li naħdmu iktar fuq dan l-artiklu. Issa, fissam il Marisa Mattias. Merħba lilek, Sinjura Vestager. Inti kont uh, membru ta' partit li kien ixaqleb iktar lejn ix tal-familji politiċi. Inti tkellimt ħafna fuq il-promozzjoni ta' kompetizzjoni minħabba li dan huwa l-portafol tiegħek, iżda jiena nixtieq insaqsik x'inhuma r-restrizzjonijiet u l-limitazzjonijiet tal- kompetizzjoni. Hemm ċertu setturi li għandhom jibqgħu barra mill-kamp tal-kompetizzjoni u li jema setturi taħseb li għandhom jitħallew barra. Il-fakultant in-nies jibżgħu meta eh, l-isem tal-partit tiegħi huwa eh, tradot b'mod litterali minħabba jekk nitraduċu b'mod litterali huwa eh, jfisser xelluk radikali. Iżda aħna eh, fuq il-livell politiku nippreferu meta jsejħulna liberali soċjalisti. Iżda, sarjet l dan jena naħseb li iva hemm ċertu limitazzjonijiet għal kompetizzjoni u għal liġi tal-kompetizzjoni. tal kompetizzjoni Naħseb li din għadha mir-raġunijiet għalfejn naħseb li kien importanti ħafna illi jiena fil-diskors tal-ftuħ tiegħi Diġa bdejt ngħid li bdejt ngħid li l-kompetizzjoni mhux portafol li huwa għalih wahdu minħabba li jekk aħna nixtiequ verament nilqu ċertu riżultati rridu naħdmu flimkien kummissarja kummissarji mal-Parlament Ewropew ħalli bekk nilħu affarijiet li kieku waħedna ma nistawx nilħu u din waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena napprezza ħafna il-viżjoni tal- President elet Juncker għal metodu ġdid ta' ħidma minħabba li jiena naħseb illi il-probabilità li aħna jista' jkollna suċċess fejn iċ-ċittadini huwa ħafna kbar milli huwa bħalissa u napprezza ħafna l-bilanċ li qed nippruvaw inżommu bejn dak li aħna qegħdin nagħmlu fuq livell komuni, fuq livell Ewropew, dawk l-istati membri għedin jamlu weħdu mħabba li l-istati membri u l-membri tal-parlamenti nazzjonali u koll huma qed iżommu qrib iċ-ċittadini tagħhom u għalhekk jien napprezza ħafna illi nitkellmu għall-istati membri ħalli niddeċidu eżattament xem bżonn bħala servizzi soċjali. Din mhix kwistjoni għall-Unjoni Ewropea anke jekk jena nkun konfermata bħala kummissarju mux għan ħsieb dan affarijiet dan huma fidejn l-istati membri. Grazzi ħafna fisem il-ħodor Ernest Urtasun. Wara nofsinhar tajjeb, Sinjora Vestager, nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-enerġija u l-każ ta' Spanja. Is-sur Almunja tkellem dwar dan iżda ma tantx irnexxielu jitkellem tajjeb. Aħna qegħdin naraw il-konsumaturi fi Spanja din ħalsu l-ola kontijiet tad-dawl fl-Ewropa, però għandna qafas regolatorju illi jgħat jagħti privileġ lill kumpanija xorta waħda eh, din l-oligarkija li għandna fi Spanja u eh, l-affarijiet mixin l-qoddim. Aħna qegħdin naraw li nippruvaw nipplementaw id-direttiva 72 dwar is-suq internu naħsbu illi din l-oligarkija qiegħda tikser il-liġi Ewropea kif qalu ħafna nies anke l-pjattaforma Spanjola li titkellem fuq l-enerġija. Inti x'beħsibek tagħmel? E sabiex tkun tista' tkopri lil dawk il-kumpaniji differenti tal-elettriku li jaħdmu fis-settur u kif tagħmel biex timponi il-liġi komunitarja fi Spanja u x'beħsibek tagħmel sabiex tiżgura li verament ikun hemm kompetizzjoni ġusta kemm fi Spanja e, għal produtturi iż-żar u anke lil minn Spanja. Jiena naħseb li din xi ħaġa komplikata ħafna minħabba dak illi ġara fl-aħħar ftit snin huwa illi kien hemm ċertu affarijiet li saru iktar legali li nbidlu sa ċertu affarijiet baqgħu kif kienu aħna mixin verament bil-mod ikolli ngħid. U naħseb illi huwa importanti ħafna illi aħna ikollna unjoni tal-enerġija, illi aħna ikollna enerġija illi hija sigura li konna profista sigura u li tkun mhux daqs kolli, ma naħsibx li din tissolva fuq il-livell nazzjonali, jiena naħseb li jekk nasbu fuq fejn l-iktar għandna bżonn li ninvestu, naħseb għanna bżon li ninvestu l-iktar fis-settur tal-enerġija, għandna bżonn u l-mekkaniżmi ta' kapaċità u ta' eh, ħolqien ta' enerġija u produzzjoni ta' enerġija ħalli naraw li kon iktar diversifikazzjoni ta' sorsi tal-enerġija iżda Lilin minn dan kollu naħseb illi naturalment sabiex nilħu dan kollu hemm bżonn li l-Kummissarju l viċi Presidenti jaħdmu mill-qrib ma' xulxin, naħseb li huwa importanti ħafna li jekk jiena nkun konfermata bħala Kummissarju tal-Kompetizzjoni rridu ninvestigaw jekk hemm xi ħadd illi qed jabuża mill-pożizzjoni dominanti fis-suq u rridu nagħmluha naraw li ma permettux li dawn il-kumpaniji l-kbar jagħmlu verament diffiċli illi huma jkun jistgħu jipprovdu l-istess servizz pal kumpaniji l-kbar. U jiena naħseb ukoll illi għandna dan il-proġett li jidher kbir ħafna iżda huwa konkret u dan jistajtina jtina e, il-ħolm jagħmel il-ħolma realtà ta' Unjoni tal-Enerġija issa għal-FTD Marko Zanni. Grazzi ħafna dan l-aħħar ftit aħna rajna li nfetħu eh, l-inkjesta fuq il-ksur tal-liġi minnaħa tal-grupp ta' Fiat fil-Lussemburgu. Aħna nafu li kienem ħafna kompetizzjoni li mhijiex ġusta u naħseb li dan huwa skandlu ma nistgħux nittolleraw. Nixtieq illi tgħidli x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan il-każ partikolari u nixtieq insaqsik inti fuq livell ġenerali x'bess ibek tagħmel sabiex issolvi din il-kwistjoni b'mod uh, Eh, strutturat. U nixten sassik jekk inti diskutxejċ ma' Sur Juncker fuq il-kas tal-Fiat minħabba li sena ilu bħala Ministru tal-Lussemburgu kien għalli li ma tantx kien eh, imbezza mill-teddit li kien qed jirċivi minn Brussell. First of all, I very much agree. L-ewwel jiena naqbel ħafna illi dan għandu jkun approċċ strutturat minħabba il-ija ħaġa li ngħidu li aħna rridu ninvestigaw kull każ sista dawn il-każijiet għandhom ikunu ibbażati u analizzati skont l-istess prinċipju. jina naħseb li l-valur ewlieni rridu nżommu f'moħħna fl-analiżi hija li kulħadd għandu jħallas it-taxxi illi għandek tħallas illi jitħallsu l-kompetitturi li jitinħallsu il-, -il il-kumpaniji l-oħrajn minħabba li din hija l-ġustizzja u jiena naħseb li iktar ma niġbru esperjenza permezz ta' dawn l-inkjesti li bdew issa, naħseb li ħanilqu żewġ affarijiet. L-għonet ħajkonna effett ta' deterrent li provaw nwaqfu l-kumpaniji oħra milli jagħmlu l-istess u fl-istessin niġbru iktar tarif informazzjoni dwar kif huma jippruvaw jevitaw it-taxxib dan il-mod, u xtib ta' skemi jużaw. Jien naħseb li rridu naraw illi ma, ma jkunx hemm evażjoni tal-taxxa tal-, tal, tal tal-politika tat-taxxa u ndaħluha mittieqa minn flok bil-bib, jiena naħseb illi minn dak li rajt jiena fil-mezzi tax-xandir minn dak li tal-limtin fil-każ huwa li hemm ħafna nies li qed ikunu qed iħossuhom offiżi minħabba li hemm eh, minħabba dan l-iskandlu minħabba li ma rapprezzaw jekk naturalment wieħed ikun qed iħallas l-istess taxxa. L-investigazzjonijiet li bdew aħna ħankomplu għaddejjin bihom, aħna ħanippruvaw nkunu kemm jista' jkun Eh, bajnejna miftuħa ħalli ikonna ktar tarif u naraw li konna approċċ strutturat anka minn issa l fil-ġejjin. Grazzi. Thank you, Kostas Mavrides. Kostas Mavrides. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sistema ta' ħarsienek kif għandna fid-direttiva tal-kontratti tal-konsumatur u l-kummerċ ġust dan if jgħid illi il-Kummissjoni għandha tanalizza lill-kumpaniji skont it-tarif li għandu u l-pożizzjoni dak li għadni kemm rajtlek huwa parti minn sentenz ta' qorti tal-ġustizzja, però ma nistax nimmaġna jekk ir-relazzjoni tistax tkun Ġustifikata, ġifiri bej bank u dak li ikun qiegħed jissellef il-flus f'perjodu ta' kriżi ekonomika, speċjalment fil-periferija tal-Ewropa tal u jien naturalment naħseb f'pajjiżi f'Ċipru li jinsab fil-periferija. Taħseb li wasal il-waqt li aħna jkollna politika iktar konkreta ħalli jkollna ħarsien iktar proattiv ta' dawk in-nies kollha li jisselfu eh, il-flus minn prattiċi li verament mhumiex ġusti li qed jeżerġitaw il-banek u taħseb li wasal il-waqt li jkollna armonizzazzjoni Ewropea li tisħaq fuq l-effettività tal-infurzar tad-direttiva. Oh, I definitely think so. Because in, in the... Ivek naħseb għalix fit tlet snin illi attendejt il-qatta l-ekofin. Fuq dan konna qegħdin naħdmu, għal dan konna qegħdin naħdmu fil-fatt għal talbit iktar b'saħħithom fuq kull lingwa istituzzjoni fis-settur finanzjarju kemm banek jew istituzzjoni oħrajn. Kemm f'termini ta' talba tal-kapital, likwidità, solidità u governanza. Sabiex niżgulaw li wara l-kriżi ikonna settur finanzjarju eh, li forsi mhux xekke ċitanti miktar b'saħħtu huwa importanti li dawn ir-regoli jiġu nforzati. L-Unjoni Bankarja se tipprovdi ħafna mir-rimedji li għandna bżonn. Il-supervizjoni unika wkoll se l ftit minn dan ix-xogħol Ukoll kien hemm kwistjoni ta' nfurzar fuq għajnuna statali għaliex l-Unjoni Bankarja mhux neċessarjament ħaġa l kulħadd tal kem hija miftuħa għal pajjiżi li mhumiex fl-ewro se jkun hemm kwistjoni sabiex niżguraw illi dak li joħroġok li jidħol jiġi ċetat l-istess u din il-kwistjoni wkoll għandha x'aqsam l statarju u kif l-affarijiet jiġu indirizzati. F'dan ir-rigward dak li konna qed naħdmu eh, bih fl ekofin kien eh, pjuttost appoġġat permezz tal-leġizzazzjoni l-Parlament Ewropew sabiex niżguraw l-affarijiet jiġu bilanċati b'mod ġrid ma jiġu għall-settur eh, bankarju. Thank you, Siegfried Murezan, EPP. Thank you, Chair. Um, Commissioner Designate. Um... Grazzi. Punti li tqajjem minn kollegi li tkellmu qabli li tant il-politika eh, ta' kompetizzjoni fl-Ewropea tixxekkel korporazzjonizzm kompetittivi mill-Ewropa u li jiġri fil-prattika f'każ ta' korporazzjonijiet li li jinaqdu ma eh, jinaqdu flimkien u li jispiċċaw jittieħdu minn korporazzjonijiet barra l-Unjoni Ewropea u dan iwassal għal restrizzjonijiet għall-ekonomija Ewropea fuq livell globali. Kapita staġġa għajmu tħassib fuq dil kwistjoni x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dan? U t-tieni, il-Komissjoni Ewropea ta' eh, permess għal merger bej e plus u telefonika suġġetta li eh, jiġu implementati impenji mill-operaturi dan huwa ftejm aktar b'satu fil-livell ta' kommissjoni sabiex nipermettu li għattur eh, jew l-enini jitlu anka huma fil-ekonomija digitali. ma ta' nitkellmu fuq mergers dan is-swieq u li nifmu swieq l-ewwel. Għaliex kważi letteralment jekk is-rivazzjoni każ b'każ li ma suqet indirizzaw l kumpaniji. U naħseb li importanti ħafna li mergers iġu approvati imma li nsibu rimedji jekk dawn il-mergers ikollhom riskju qawwi li jgħalqu l-kompetizzjoni f'ċertu waqsma għaliex jekk tafi soq pal ewropew anke jekk għandek globali, l-abilità tiegħek illi t-kompetti għandu jitħareġ f'kuntest eh, Ewropew sabiex kont tista' faċċa il-konvenzjoni globali. Dan huwa importanti, huwa importanti wkoll li nisimgħu lill-kumpanija, l-kumpanija nitkellmu magħhom t nġu għal rimedi Kif niżguraw illi dawn is-ġodda jaħdmu l-linja ma' tal-ġon mergers u nisguraw li kompaniji li rridu joħol <coughs> da bejniet għam kun istawnu dan, l jem taħt kondizjonijiet illi kompensjoni ma' tina laqx. U naħseb eh, triq importanti din, ek rridu kompensjoni globali u anka, nitlu f'diskussjonijiet anka ma' dibattitin kif ma' ġurisdizzjoni tuħan kif iġun tal-affet emmek, ma' t-kompeti fl-Europa, mandekx kun diskriminatorju, għalix eh, berejjiħu bejjiħ, xerrej u xerrej, kontest Ewropew independentement eh, minn fatturi oħrajn. Grazzi. L-Onorevole Alemans. Il-Gvern Belġan il-ġdijt, l-informazzjoni ta' Gvern Belġan qed tilħaq l-aħħar fażi. M'hemmx spjegazzjoni fuq ftej maħari, m'hemmx zewġ punti Illi ħarġu mill-ismek tal-kollega tijak Marian Tyson iġifiri li jem kwistjoni li titratta il-bank Dexia ċaġa li semmejt tanka bil-risposti bil-miktub Digi Competition rati li dan il-kas u suġġett għal situazzjoni ta' kompetizzjoni illegali jew mhux ġusta fil-reġistru ta' jnuna statali hija kwistjoni serja 30-50 biljon u għala ammont li qed jissemma jekk l-Unjoni Ewropea jekk inti tiddeċidi illi dawn huma dan huma savings u mhux isħma din kollha konsegwenza għal struttura kapitali tal-banek nishtiq għal daqstant naddi mistoqsija li għalik din kustuni taħra u txaħktarx din se tkun l-aħħar ħaġa s sosta kolla Gvern Belġan. Taf finti b'xiftajn ieħor x'inhi pożizzjoni tiegħek. Rajt li ma żammejtx mill-ħin però nista' nagħti mill-ħin tiegħek għax nista' nirrispondi fil-qosor. Ma nafx xejn fuq il-każ fil-fatt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 Analiz Dodds, jekk roba? Grazzi. Kif taf inqas minn ħames eh, negozjanti dominaw eh, il-settur tal-merċa f'pajzi Ewropej tliet ta' tliet kumpaniji Finlandja jammontaw 88% tas-suq. Supermarkets individwali jabbużaw is-seta tagħhom billi jaddu riski eċċessivi u spejjeż fil-katina ta' provvista l-bdiewa uh, f'pajzi uh, terzi f'dan minn pat fil-konsumatur ukoll. Fir-Renju Unit se tisnabrixxu watchdogs għas supermarket sabiex nwaqfu dawn il-prassi mis-se ta' ninsibu supermarkets li jiksu regoli. Tlieta mill-erba l-akbar supermarkets għandhom il-kwarti tagħhom fl-Ewropa fuq azzjoni fuq livell Ewropew hija essenzjali kif se nwaqfu kumpaniji milli jirbħu eh, seta kbira. Għat impenjeru ħeksa biex tintroduċi regoli inforzabli sabiex supermarkets jitrattaw l-konsumaturi u suppliers eh, tajjeb se stabilix regolaturi li kollu s-seta jwaqqaf il-negozjanti gbar illi eh, sabiex jif u jitrattaw ħazin l-suppliers. Nara li l-Presidenza sinni sinjal sabiex niqaf il-fatt tajt il-kellima. Ivan, naf li din kustjoni importanti u hija kwestjoni li ħafna drabi tiġi indirizzata mill-awtoritajiet nazzjonali. Ma naħseb illi tajjeb ngħidu illi meta il-negozjanti għajdu għandhom ambitu Ewropew jemna l għura hija kwistjoni Ewropea. Ma nafx hemm xtieġa ta' għal regolament eh, Ewropew speċifiku hawnhekk. Imma naħseb li importanti illi inkunu riġiż inka meta niġu biex ninforzaw regoli ta' kompetizzjoni f'dan is-settur u anke foħrajn. Nixtieq imur lura għal dan illum stess diġi eh, pubblikat studju dwar dan is-settur. Xi rapport mit paġna li ma qrajtux. Imma li qed jagħmlu li jiksbu ħafna data fuq kemm hemm fornituri li għandhom il-prodotti fuq l-iskafef, kemm hemm innovazzjoni fil pakkettjar fil-kontenut xinu l-fattur ta' innovazzjoni f'dan kollu. Mbagħad jippruvaw jużaw eh, l-econometrics ġifieri n-numru ta' atturi fis-settur. U naħseb li hija ah, dan huwa approċċ interessanti, ma naħsibx li jiżvela kollox għax eh, anka dawn dan il-lop ekonomiku kol għandu limiti tiegħu, però tajjeb għaliex jgħinna niksbu stampa ktar ċara ta' kif jgħatem fis-settur eh, anka fuq livell Ewropew għax nirrispetta anka xogħol li sar mill-Awtoritajiet Kommissjoni Nazzjonali fil-qasam. Imma naħseb nisam nkomplu b'dan l-iskambju għaliex issa għandna pedament aktar b'sod eh, Fissem il-Komitat Imko l-Onorevoli Hoffenstein għal-PP. Għan wara qiegħda tajt il-kellima. fuq l-għajnuna statali. L-ewel, mistoqsija speċifika, l-Komissjoni Ewropea tejn il-konsumatur permezz ta' ċentri tal-Konsumaturi Ewropej sabiex insolvu eh, tilwim transkonfinali. Dawn iċ-ċentri huma parzialment finanzjati mill-Istati membri. Riċentament kien hemm kwistjoni li ċentru pal dawn ġi mitxħut minnina ta' fondi u reġuni kienet illi l autorita nazzjonali bezzat li finanzjament jistajġ interpretat pala jnuna statali illegali. L-mistoqsija hija din. Tista' verifika li l-finanzjament il-ċentri Ewropej ma jirrappreżentaw xejn statali illegali minna l-oħra? F'termini iktar ġenerali, l komissjoni Ewropej tipromuovi politika industrijali ġdida l-industrija tikseb 20% tal-GDP sal-2020. Bis nibza però il jista' jkun hemm stati membri li ikunu jridu jdajfu regoli ternu ta' stataġi sabiex u dawn il-miri. l mistoqsija nistaw eh, niddependu fuq ek li tiddefendi kompetizzjoni f uniku kontra kull pressjoni eventwali mill-istati membri. Nasab li importanti illi l-appoġġ ma jitwaqqafx mill-biża minn biża li l-appoġġ huwa illegali jew għal inkompatibbli ma' trattat jekk titfaċċa biża bħal din eh, eh, tajjeb nistaqsu mistaqsisa biex nitxaw l-affarijiet u naraw x'għandna qudiemna x'hekk. Et-tini punt nasab li importanti għal stati membri illi kollhom kompetenzi qawwija ma tiġu għal dan. Il-modernizzazzjoni tal-Unjoni Statali fil-regolament fuq eh, eżenzjonijiet jagħti l-istati membri aktar eh, eh, spazju sabiex jindirizzaw mhux biss każijiet sekondarji ma' numru ta' każijiet meta jinġu għall-għajnuna statali illi jizgura illi hawnhekk ikonna fil-Komissjoni, fil-Parlament, il-rizorsi sabiex nifukaw fuq eh, l-iskemi li huma l-akbar. Fajnuna statali meta jem bżonn notifika, meta jkun hemm bżonn mistoqsijiet. U din id-distinzjoni eh, hija importanti li xi kultant ikonna bżonn ngħinu l-konsumaturi, il produtti tagħhom, ma xi kultant ikun indipendi fuq ċittadini, sabiex huma jiżguraw li stati membri wkoll jistaqsu mistoqsijiet fuq il-prioritajiet tagħhom meta niġu l-għajnuna statali. U naħseb din it-trasparenza l-ġdida mill-modernizzazzjoni statali għandha post hawnhekk. Dan ir-rigward naħseb illi għandna il-ħin u r-riżorsi sabiex nazlu eh, regolament eh, stret meta niġu għal xi ħaġa li kollha impatt qawwi fuq il vel Ewropew U eh, f'kas dan, l-istati membri għandhom jgħadu attenti u attenti ħafna bil-rizorsi eh, li ġejjin minn għal taxxa Grazzi. Il-kollega najdila li ebist il-limitu bħaxar sekondi ma musa naċċetta interventi ta' minuta u nofs. L-onorevoli Luka li sijar. Sinjura Vestager, inti mistoqsija tas Sur Balz, weġibtawet il kumpaniji kollha fl-Ewropa għandhom iżommu ma l-istess regoli, irrelevanti minn ħajkun il-proprjetarju tal-kumpanija. Allura saqsi żewġ mistoqsija l-ewwel għan ħansaqsik fuq l-implikazzjonijiet tal-kompetizzjoni fuq il-protezzjoni tal-investituri fil-kuntest tat-TTIP ġifiri il-dispute settlement mechanism. Jiena naħseb li jekk ikun hemm xi investuri li ħajinvestu fl-Ewropa sabiex jevitaw il-regoli nazzjonali u l-rati tagħhom dan ifisser li ħajkun distorzjoni ta' kompetizzjoni x'azzjoni ħatiħu f'dan il-każ. It-tieni mistoqsija meta ikun hemm stat Ewropew illi fil-fat jimplementa ċertu mizzati għal barranin biss, iżda mux għal nis lokali dan u distorzjoni fil-kompetizjoni, speċjalment fil-settur ta' trasport, jew eh, jew lew inti x'bessibek tan fil-livell Ewropew. Unfortunately, I have only... Sfortunatament, Mandiċ wis informazzjoni fuq kas in kwistjoni meta niġu għal transporters, pero naħseb eh, tajjeb u għet għajja mistoqsijiet jekk eh, kas ta' diskriminazzjoni. Jekk trakkijiet eh, number plates barranin ħalsu oħrajn leġi fil-jem kwistjoni li jem zon tiġi investigata unek għaliex non-diskriminazzjoni hija wkoll waħda mill-valuri prinċipali mhux biss kompetizzjoni imma wkoll tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Naħseb illi dak illi qalet Cecilia Malmstrom fil-smigħ tagħha fuq eh, l-Investor State Dispute Settlement kienet eh, kien mod preċiż kif impoġġu l-affarijiet. Issa msmigħ pubbliku hemm diversi idejat u uh, komunikazzjoni li waslet u hemm l-obbligu li dan jitqiet bis-serjetà u li nsibu x'inhu ma' riski minn xiex jibżaw iċ-ċittadini u x'inhu tħassib marbut ma' Mr State Dispute Settlements anka meta għet iqis kemm minn dawn l-iskemi diġà jeżistu. U jiena persważa li morru lura għal dan għaliex jidri li kien hemm 150,000 xaġek, 150 risposta fuq ismeħ pubblika fuq Vesser Sejt Dispute Settlement għandu kif tiġi indirizzata u nirrispetta l-fatt li iridu jaqraw dawn il-tweġbit kollha qabel ma jittieħdu passi ulterjuri. Majna perswaza illi smajt il-tweġbit ta' Cecilia Malmstrom it-tnejn fuq dir kwistjoni Iva, naqbel maħħa jien. Naqbel maħħa li dini kustjoni li għandha tiġi studjata fid-dettal. U eluf eluf ta' eh, tilwim eh, li kena fil-Bratella li mmus ser jisparixxu għal daqstan dan nabżon dibattitu miftuħ fuq xinu l-bilanċ li tinżomma unek. Grazzi, Sofi Indvel tal-Lalde. Grazzi, grazzi Signora Vester l eh, introduzzjoni tijak u anka l-prestazzjoni eh, personati tijak fu eh, politika ta' kompetizzjoni u dejta smajna dwar il-kas antitrust ta' Google. Dejta personali saret wada mill-rizorsi l-iktar importanti tal-ekonomija, ma dan kollu il-Kommissjoni sissa maġlit sabiex tindumna li eh, kompanija prinċipali bħal eh, Meġda Google da Bilklik bidlu regoli tal-loba wkoll għanna kważi eh, monopoli monopolji illi żviluppaw u l mekux permessi f'setturi oħrajn. Protezzjoni ta' data xi kultant naraw l ostaklu l-kummerġ huwa żball. Data protection kienet qabel uh, ta' diġi għal suqoniku fl-Stati Uniti għan mhux il-każ għal daqsan hemm rabta bejn data importanti, ħażin ta' data u politika ta' eh, dwar id-data. Minn flok għad diskutu kas b'kas u nidiskutu każijiet individwali b'mod politiku, f'arena politika, għandna bżonn approċ ti ta' regoli ta' kompetizzjoni fi żmien meta eh, dejta tanti ħaġa importanti. Tina forsi tit informazzjoni fuq l-approċ tiegħek kif se jkun? irrikonoxxi il-fatt li din data importanti saret isa il-monita l-ġdida fuq l-internet ċaġġa ta' valur kbira meta għandek aċċess mhux biss għad-data ta' persuna ma ta' miljuni u biljuni ta' ta' parti ta' data din tfisser analiżi differenti milli kellek ħames snin xar snin ilu għax għandek odda ġdida. U naħseb li importanti ħafna lina li nibqaw attenti u narawx x'qed jiġri meta dawn il jiżviluppaw. Ma naħsibx li fimna perfettament xieġri u kif ikun hemm kombinazzjoni feliċi bejn negozji li sejrin tajjeb ibbażati fuq servizzi diġitali u l-fatt li hija dejta tagħna n kwistjoni. U naħseb illi għandi naħdem ma' l-Kummissarju li huwa responsabbli għal ħarsin ta' data u drittijiet marbuta ma' dan u nittama li dan il-Kumitat jaħdem ma' Kumitati oħrajn fil-Parlament Ewropew. Għaliex naħseb li hawnhekk għandna kwistjoni li hija ma' bugda bej eh, kopizzjoni u ħarsin ta' data. U għanka drittijiet personali u libertajiet personali. U din mhux ħaġa tal-ġejjin imbiet, hija ħaġa eh, ta' tissa ta' ġimgħa li ġejja ta' xar li ġej li għandna nimpenjaw ruħna eh, mhux bissa biex nsibu fatti ma nifhmu aħjar dawn is-swieq. U definitivament hija sfida għal diġikom sabiex niżguraw illi jkunu jafu l swieq kif qed jiżviluppaw, tal swieq tant jiżviluppaw malajr illi trid eh, tkun b'saħħtek mhux ħażiża biex laħaq magħhom. Kofed mill-SND. Iva, inti li il-portafol ta' kummissarju għal-kompetizzjoni mhux portafol la jimxi wahdu ma huwa integrat f'ħafna portafolli. U Irrid u li forsi lajnuna li tinata xi lil xi intrapriżi anke lil mill-Unjoni Ewropea lokalizzaw xi intrapriżi. Forsi l-kompetizzjoni tal-politika reġjonali se jkollu kompetenza ma' importanzi li anka l-Kummissarju għall-Kompetizzjoni importanti li l-fondi Ewropew ma' jemrux eh, tal-li jien fu il-posta xogħol tagħhom imma għandhom iħarsu jiddefendu il-postijiet ta' xogħol għalhekk il-fondi Ewropej irridu jintużaw sabiex joħolqu iktar postijiet ta' xogħol, mhux biex ineħħuhom. Rigtigt sa så er lavet opstrammede regler. Iva, irridu aħna naċertaw li regoli jiġu applikati b'mod reġimentat, ġifiri entità ma tistax tirċivi għajnuna jekk eh, is-settur għandu l-intenzjoni eh, jew diġà neħħa postijiet tax-xogħol fis-sentejn ta' qabel jew ta' wara. U Rridu naraw ma l pjanijiet irridu jkunu għal hawnhekk irridu noqogħdu attenti jekk intrapriża tirċivi lajnuna ma tistax taħseb li um, dan l-uniku mod kif il-kummerċ irid isir għalhekk irridu noqogħdu attenti naraw min se jirċivi lajnuna x'jekk le jista' jkun li aħna se nevavorixxu xi amalgamazzjonijiet ta' xi bejn xi intraprizi li ġifri l-ewwel qabel kollox ir-regoli rridu jiġu mħarsa. Jekk jiena niġi se niġi konfermata bħala kummissarju tal-kompetizzjoni, flimkien mal-Komissarju għal affarijiet Reġjonali suq intern, jiena naħseb li rridu nikkooperaw għax jiena naħseb li din hija kompetenza li nistgħu naqsmuha bejnietna u importanti għal kredibilità tal-għajnuna li tingħata mill-Ewropa, speċjalment l-għajnuna reġjonali għax dawn huma sabiex jinħolqu iktar postijiet tax-xogħol u mhux sabiex jitnaħħaw jew li jispiċċaw dawn il-postijiet imorru pajjiż ieħor l-istess nistgħu ngħidu l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-infrastrutturi. Għad ta' elementi li rridu jiġu konsidrati fil-valutazzjoni ġenerali. Is-sistema li aħna rridu noħol u sistema li ma tistax tippermetti l-intrapriżi serħu fuq lajnuna sabiex jagħmlu li jridu. Jorgos Kritsos għal PPE, grazzi ħafna President. Kummissarju nominat, jena nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek bħala politikant u mhux teknokrat dwar it-teddidiet il-prinċipali għal kompetizzjoni fuq is-suq Ewropew. Dikbar teddidiet tal kompetizzjoni ġejjin mis-settur bankarju, mill-Istati Uniti fit-supremazija teknoloġika, il-politika ta' taħt il-ċina, il-ġganti fis-settur tal-enerġija, Russi, Gazprom. Dawn huma monopoli mexxija mill-Istati jiena li jrid ikollok prioritajiet speċifiċi għax ma tistax inti taħdem fuq dawna kollha u il-Kummissarju tal-ex Kummissjoni Donna, ċedar ruħu għal fat li minkejja l-isforzi t-tajba tiegħu minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea u s-saħħa istituzzjonali tal-Kummissjoni Ewropea u li gopoli u monopoli ġodda u odma ikom għadhom magħna. Jena naf li forsi nistema daqxejn, dak li sennajt wa daqxej stramp imma kieku kellu suċċess, kieku ma kienx se jkolli xogħol xin nagħmel. Iva, jiena naħseb li l-sfidi qoddimna ma vera sfidi kbar, xuħut minnhom huma vera sfidi kbar. Pers li s-swiq mhuwiex perfetti u dinja raġuni il-għala għadna naraw li hemm dawn il-monopoli, duopoli, u li hemm kumpaniji gbar li, li se jużaw pożizzjoni tagħhom b'mod ħażin fis-suq, għalhekk importanti li naraw li l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni jkunu stretti mhux parzjali u immirati għax fxieħut minn dawn is-swieq kif inti stess semmejt is-seta tal-konsumaturi vera diffiċli li mhux biżiet sabiex issir il-bidla l-konsumaturi jridu jserħu fuqhom na sabiex jaċċertaw li l-affarijiet jinbidlu qed nitkellem dwar l-enerġija, swieq diġitali, settur finanzjarju jridu jserħu fuqna sabiex eh, naċċertaw li r-regoli qed jiġu segwiti u jiena nittama, nittama li nista nagħmel l-almu tiegħi, ma nittama wkoll li se nkun nista naħdem flimkien mal-kumitat għax kif qedtilkom jiena fil-bidu. Intkom liktar li edin rip il-kostituenti. Tisimaw taraw affarijiet li jena mux nkun nista nisma u nara għalek importanti li mux biss ikolna l-taħdidiet formali ma dawk informali kol taħdidiet dwar kif l-infurzar ħajsir mux ovvjament kas kas għax ħut minn dan ħajkun konfidenzjali imma sabiex naċertaw li aħna ninfurzaw un batet nittama li nistgħu nagħmlu iktar progress lejn Ewropa iktar kompetittiva u iktar libera. Grazzi ħafna Eva Pawnova mill-PPE. Iva, inti ħarist b'mod tajjeb lejn il-lemin, imma l-organizzaturi deċidow ipoġuni fix-xellu għal kien jiena nirrappreżenta l-PPE, ġħut mill-kollegi u kol tiegħi li mhux qegħdin hawnhekk illum naf qed nara li għandna l-istess passjoni għal ċikkulata u nista' nsib siru naħseb li nistgħu nsibu wkoll xi aspetti li huma simili fuq sma oħrajn. Dinha il-politika ta' kompetizzjoni fost il-prioritiet il-prinċipali tiegħi u vera qiegħda l-qalbi li aħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea noħolqu l-inċentivi it-tajba għal ħolqien ta' impjiegi b'valur u li speċjalment taż-żgħażagħ jiena nemmen li l-industrija tal-IT vera tixpruna dan il-qasam għalhekk jiena nix nkun naf x'inhu mal-approċċi tiegħek fuq il- ġlida kontra l-isfida li l-agenda digitali timponi fuq il-politika ta' kompetizzjoni għalek kummissarju nominat inti taqbel li l-liġi tal-kompetizzjoni fl-industrija tal-IT tista' tkun kontraproduttiva u tikkawża dannu l-innovazzjoni minħabba l-pass vera maġġel ta' violazzjoni u għalek irritu kunem hemm interventi fi dizin tal-prodotti, per eżempju, e- il-President qed jinterrompi l-kellima Uh, and, and this chocolate is... U din il-ċokolata <laughs> vera eh, bilanċ tajjeb li kirix u eh, ċokolata skura ħafna. U tajjeb mela li u koll naqblu fuq il-ħolqin ta' impiegi bi valur oli. li u sabiex l-Ewropa ssib posta fil-katina tal-valuri u sabiex taġixxi eh, eh, b'enerġija flimkien mal-ekonomija globali. Eh, dina diffiċli iġifiri tajba mhux biss l-ekonomija Ewropea ma rridu aħna naraw li ma parti nistaw nieħdu fil-katina tal-valuri u rima rwol nistaw nieħdu fuq il-palk dini. Ovvjament l-industrija tal-IT vera industrija importanti jiena naħseb li l-kompetizzjoni se saħħaħ l-innovazzjoni u jiena naħseb li l-infurzar tal-regoli antitrust u koll se jistaħħaħ l-innovazzjoni u għax jekk inti ħajkollok kumpaniji vera kbar li ħajiddominaw l-industrija tal-IT u għax tkun iktar diffiċli għan negozji żgħar sabiex huma jiksbu l-innovazzjoni fis-suq jekk ma mhux se jkun hemm infurzar tar-regoli antitrust. U għalhekk jiena naħseb li dan huwa importanti għax aħna rajna eżempi vera zbieħ u speranti ta' kumpaniji veri u ma' vera zar li ma' jkonsurbrawx xruħom bħala nazzjonali. U um, anka jkun ma' kompanija persuna, tnej, tlieta, ovvjament mhux f'sekonda, imma mbagħadek f'daqqa waħda fi perjodu qasir ta' żmien isiru globali ma ġewx appoġġati ma sabu modi u mezzi għax kellhom reat li waslu għall-innovazzjoni u għalhekk kisbu daqshekk ma' konsumaturi madwar id-dinji. Dinja, grazzi ħafna Evelyn Gebhardt għal-Kumitat IMCO. Grazzi ħafna President, qed nara ħafna siġijiet battala Għawnek eh, finnaħata l-PPE u kum Kummissarju nominat li ma' miżuri speċifiċi seċessa inti sabiex l-azzjoni tar rinviju kollettiv għal-ksur tal-kompetizzjoni jitħol fis seħħ Inti taħseb li dana jista' jitpoġġa taħt regolament orizzontali xe tippjana li ħatamel sabiex tħares il-konsumaturi sabiex taraw ċaċerta li għandhom mażla ikbar inti se taħdem fuq il-kwestjoni ta' prattiki kummerċali mhux ġisti sabiex ċaċerta li ma jkunx hemm trattament diskriminatorju u jkun it-trattament ikun indaqs kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ekonomija tas-suq. L-ewwel qabel kollox kienet sorpriża tajba għalija li nitallem li huwa possibbli li kollok u tuża il-proċedura ordinarja leġislattiva anka fil-qasam tal-kompetizzjoni. U għalek dwar ir-rinviju mela ir-remedju um, ehm, kollettiv u eh, dana kien tajab u il-President elet uh, eh, Juncker ra ġifiri u l-Komissjoni ta' qabel raw kif tina ħadmet fil-prattika kien fi l-Kunsil kif ukoll il-Parlament u naħseb kienu kontenti ħafna bir-riżultati. Naħseb importanti li nagħmlu segwitu mill-qrib ta' dan għax dwar dan ir-rimedju kollettiv iva dan iva għandu l-istorja tiegħu u forsi wara sena sentejn nistgħu l lura għal din it-tema naraw kif il-liġijiet ħajġu implementati. Naħseb li dan huwa importanti għax fuq rimedju mela iva qed nittama li jista' jkollna approċċ doppju pozittiv eh, għal dawk il-negozji li ma jkonformawx mar regoli. Mena ħatta l-Komissjoni jkollok l-infurzar tal-liġi, mbagħad jkollok l-infurzar privat li taċċerta li jekk eh, xi ħadd jiksar ir-regoli mela inti jkollok bat patti għal dan. U importanti li zom eh, u dimajnejk li l-multi li l-kumpanija trid ħallas u maddemmek minħabba l-kondotta fuq is-suq meta u maħajatu kumpens il-konsumaturi mela dinan u kol issir flimkien mal-multa. U għatmanna nissottovalutaw il- kemm jistgħu jkunu effettivi d-deterrenti għax jekk ħajkonna swieq miftuħa bejn as kartels jiġu stabiliti naħseb li għana ħer ħagġa li nistgħu nagħmlu għall-konsumaturi u eh, sabiex nħarsuha minn dawn naħseb importanti li nagħmlu investigazzjonijiet saħ u li l-multi ma eh, importanti li jkunu għolin um, ehm, tant li jiservu ta' deterrent li nakari guwe NGL. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt insomma tema li ġviri inti kif tista tikseb bilanċ tajjeb bejn il kompetizzjoni u id-dumping soċjali mill-banda l-oħra emmen jirrit jirreġistra l għanna director fejn eh, nafu li għanna reġistru fejn l-intraprizi barranin rridu jirreġistraw ruħom għalli bekk umbat jikunu jistu jisiru il-kontrolli fiskali u soċjali. Dan il-reġistru ġi kritikat u l-kritika waslet tal dim il-kummissjoni u daqt ħajsir investigazzjoni li se tasal um, fil-mejda tiegħek u dwar dan ir-reġistri Danniżi. Inti x'taħseb dwarhom għax hemm min jgħid li dawn jiksru r-regoli ta' kompetizzjoni. L-ewwel qabel kollox, il-kompetizzjoni mhux kwistjoni ta' ma tistax il-kompetizzjoni trid issir skont ir-regoli partikolari u dawn ir-reġistri fid-Danimarka iva ukoll jikkonformaw mal-regoli u iva forsi morna lil in iżejjed wieħed jista' jgħid dan. Forsi hemm ir-riskju li ħajsiru wis burokratiċi ħajkun hemm um, wis minnhom u jkunu ta' deterrent għal xi intrapriżi. Għalhekk eh, hemm xi affarijiet li jridu jiġu studjati u jrid ikun hemm bilanċ Iva, tajjeb li nazbu li rridu nevitaw li hemm l-evazjoni għal min ma jħallas, taxxi. Imma jekk ir-regoli jiġu imħarsa, mela ma jkunx hemm problemi. Michael Raymond. Sinjura Vestager dwar kompetizzjoni dak li għandu xaqsam taxxa inti saqsaw ħafna mistoqsijiet u tawk tweġibiet tajt tweġibiet diplomatiċi ħafna, però nixtieq li xortu għadan saqsik mistoqsija oħra d-direzzjoni ġenerali eh, dwar kompetizzjoni ħat ippubblika eh, regoli ta' taxxa fuq eh, kumpaniji internazzjonali fil-Olanda, Lussemburgu u aħna qegħdin naraw li dan qiegħed joffri ċertu soluzzjonijiet. Iżda aħna nafu illi dawn il-kumpaniji qegħdin jirnexxilhom naqsu l-ammont ta' taxxi li qegħdin iħallsu. Jiena nixtieq nitkellem fuq eh, lajnuna u sussidji illegali li qegħdin jingħataw. Inti x-pozizjoni ħadd fuq dan kollu? U ħaġa oħra jiena li ma tistax ittini ehm, toġiba konkreta fuq dan il-kas, maħabba li għatem bżon li siru analazi, iżda jena nishtu nkun nafxin għal-pozizjoni tijak politika dwar dan il-kas partikolari għet sama daqsek fil-medz ta' Well, what I want is to win the case. Jena nishti li jekk ikun hemm kas li rrit jintrabaħ li um, nirbaħ dan il-kas, ovvjament rrit ikollna l-provi, sabiex nsaxħu dan il-kas għax jiena naħseb li dan huwa sinjal importanti ħafna li nistgħu nibgħat il-kull tip ta' negozju ieħor eh, fl-Europa li jridu jħalsu taxxa li suppost għandhom jħalsu jekk aħna se nagħmlu dan il-każ kontra dawk li jistgħu Mela nagħtu dan il messaċ il dawk eh, li ma jħallsux it li m'għandhomx jagħmlu dan dawn edin fis-sentenzi ma mhux bil-fors fir-regoli għalhekk inti trid vera tagħmel investigazzjoni twila fid-dettall għalli bekk ċerta li għandek provi biżejjed ikollok baża tajba sabiex taċċerta li dana jizom fil-qorti u naħseb li din għandha tkun priorità l-enija kif diġà tilkom Mux qed nagħmlu hekk sabiex impoġġu l-politika komuni tat-taxxa u indahluwa mill mit-tieqa. Imma jiena nixtieq li il-bażi komuni konsolidata ta' taxxa naħseb li mela dan għalli sem vera twil ta' din il-proposta li dana jista' jerġa' jieħu saħħa ma dana kien punt importanti u forsi dina ma kienx toġiba tajba dak li inti qed imma bażikament jiena naħseb li dan ħaġa li nistgħu nagħmluha li nistgħu aħna natu r u jekk ħanifokaw ruħna nistgħu nagħmlu dan fi perjodu ta' ħin ma li mhux ħaj ħaj jiġi mtawwal Veronika Lope Fontaliel mill-PPE. Grazzi ħafna, grazzi President. President eh, komissarju nominat fil-portofoll li inti tittama li ħatiħu irrid ikun hemm applikazzjoni indaqs tal-liġi tal-kompetizzjoni fl-istati membri kollha għalhekk il-kommenti tijak tal-lum ma vera importanti sabiex inti taċerta li regoli għajġu applikati b'mod orizzontali jena nixtieq nitkellem fuq it-tarzna il-bini tal-vapuri dan huwa vera settur importanti għall-Ewropa l-ħolqin tal-impjegi għall-industrija tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea mhux dejjem ħadet azzjoni ġusta viżavi din l-industrija qed nitkellem dwar każ partikolari tal-akkużi konġunti li saru ġifieri kontra il-tartsna Spanjola u Daniza dwar l-użu ta' taxxi f'kas minnhom kien hemm riżoluzzjoni suspiża li ħarġet u l-kas liħor, il-kas Spanjol mela tarzna Spanjola spiċċat situazzjoni ħażina inti se tassigur li hemm trattament indaqs tal-liġi tal-komunità. Yes. Iva. Mandiġ bizzejt informazzjoni biex najt eh, xi ħaġa kompetenti fuq eh, bin tal-vapuri tartna dan huwa settur vera importanti mhux biss l-Ewropa ma l-ekonomija globali, it-trasport barra mill-pajjiżi huwa vera importanti għal numru ta' industri imma madana kollu jiena naħseb li dawn is-setturi jissegur regoli ta' kompetizzjoni jiena naħseb li dan huwa importanti jekk ikun hemm xi sospett eh, tal-ġurisdizzjonijiet u dawn id-dibattiti għanna namluwam baqt eh, negozjati kummerċali jew f'organizzazzjoni dimnija tal-kummerċ u dan jfisser xi ħaġa l-ispess ta' trasport ġifieri jekk il-bastimenti tiegħek jistgħu jinbdew jinbnew bi appoġġ pubbliku jew le. Marco Zanni, FDD Iva, żewġ mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam mal-metodoloġija ta' ħidma li inti ħadda dotta il-predeċessur tiegħek um, ħareġ uh, beda ħafna uh, stħarriċ imma ftit minnom uh, ġew konklużi. Inti x'inhi l-intenzjoni tijak dwar dan u rridu kol nistennaw um, l-intenzjoni dan l-approċċi eh, li sabiex jiġu konklużi u ta' spiss waqt operazzjonijiet eh, żgħar, azzjonisti żgħar u eh, dawk li fadlu fuq skarra żgħira ta' spiss jiġu penalizzati u ta' spiss jitilfu kompletament il-valur ta' investiment tagħhom imma jirbħu l-ispekulaturi dawk li spekulaw inti x'azzjoni ħatiħu għall l-intrapriżi żgħar u għal dawk li fadlu fuq skala żgħira. Grazzi. Well, on, on the last part of the... Dor l-aħħar parti tal-mistoqsija tija kiena naħseb li Iva jista' jkun diffiċli fl-infurzar diretta liġi tal-kompetizzjoni meta amalgamazzjoni tiġi konsidrata numru ta' affarijiet irridu jiġu konsidrati ġifiri dwar kif din kumpanija l-ġdida mbagħad se taġixxi se jkun għat hemm xi kompetizzjoni fuq is-suq fejn huma mattivi u xi wħud mill-rimedi li se jkunu ehm, meħtieġa biex jitejbu amalgamazzjoni jistgħu forsi jikkunsidraw l kwistjonijiet li għadhom kif tqajmu. U issa jiena fokajt fuq l-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek imma nsejt x'kienet l-ewwel parti tista' terġa' tirrepeti dil-parti. Grazzi ħafna Kristel Schadel Mewze something to be It was on, on the approach or Fuq l-approċ, eh, ġifiri x-approċ ħatiħu? Jena naħseb li huwa importanti li nkunu nistgħu aħna niftħu investigazzjonijiet għal kemm mhux ħajjispiċċaw mux mm, sajaslu jaslu għal xie multa jew xie kwartel jew rimedi jekk amalgamazzjoni jew impenji jekk qed nitkellmu dwar antitrust għax jekk inti ħatiftaħ każijiet li inti biss ċerta mija fil-mija li ħajassol xi konklużjoni partikolari mela l-ambitu tiegħek ħajkun limitat ħafna li jiena naħseb li importanti li tippermetti xi possibiltajiet u xi kultant iva forsi għandek suspett u forsi dan is-suspett eh, ikun ħażin. U għalhekk f'dan ir-rigward jiena naħseb li importanti li tkun tista' taċċetta din is-sitwazzjoni wkoll u um, trid tkompli wkoll b'xi mill-proċessi u x-xogħol tal-munja. Ovvjament ħaġa li hija importanti li naċċertaw aħna li l-affarijiet isiru bil-ħeffa importanti li għan negozju li li għad taħt skrutinju speċjali li jekk ma jkun hemm raġuni għal dan li mbagħad inħaffu l-investigazzjonijiet u nagħlquhom daqt. Grazzi ħafna Kristel Shadelmoser fissem l-imkom. Tak for det. Eh, Margrethe, jeg vil gerne starte med at sige til dig, at eh, Ruth... Grazie, Sinjura Vestager, Iva, reġistri ta' Danimarka, inti kontattejt illi mumiex uh, eh, burokratiċi u għettejt li dawn għandhom ikollhom effett ta' deterrent li regoli rridu jkun rispettati sta fl-istess rridu nizguraw niżguraw il-kompetizzjoni legali fuq is-suq intern dejjem tkun xi ħaġa valida taħseb illi l-Kummissjoni tista' toħloq xi tip ta' task force sabiex tkun tista' tintervjeni f'ċertu setturi fejn hemm suspetti illi ir-regoli tal-kompetizzjoni kienu ma kienx irrispettati, kien hemm social dumping jew inkella tip ta' diskriminazzjoni, tista' timmaġina illi forsi jkun hemm din it-task forsi tista' tintervjeni b'mod iktar attiv fis-setturi kollha kemm fis-settur tat-trasport jew ehm, taħriġ, eċċetera. Iva, din hija proposta li jiena toġobni u nista' nikkonsidra. Iva, jiena naħseb illi hu diffiċli li ngħidlek min issa x'tip ta' effett jista' jkollha task force ma tissuġġerixxi inti. Fil-qasam tal-kompetizzjoni jiena naf illi importanti li nkunu konkreti, importanti li nverifikaw l ewwel qabel kollox kif jiffunzjoni suq partikolari. Dan huwa l-unika mota kif aħna nistgħu naraw li konna regoli leġitmi u naraw li dawn ikunu regoli jkunu rispettati anke fit-tribunali. U illi jistaw jihdu s ukoll u koll interess tal-konsumatur li jkun jistaw jgħinom sabiex jakwistaw ċertu prodotti, mbagħad għandna r rwol ukoll tal- Eh, l-autoritajiet li jihdu il-kompetizzjoni fuq livell nazzjonali. Aspett li kien meqjus li kien importanti għall interazzjoni ta' ehm, kompetizzjoni nazzjonali ma' dawn l-autoritajiet nazzjonali ma' l-Unjoni Ewropea. Din is-sinerġija flimkien mal awtoritajiet li għandhom il-kompetenza li jihdu sibu kompetizzjoni fuq il-livell nazzjonali, naħseb li hija ħaġa importanti ħafna jiena nixtieq nippromovi din it-tip l-interazzjoni mal awtoritajiet nazzjonali minħabba li huma l-awtoritajiet nazzjonali iktar li jafu kif jaħdmu s-swieq lokali. Jiġifieri naħseb illi rridu naraw, nevalwaw jekk jistax korna Eh, xi ħaġa aktar sirja mill-perspettiva tal-task eh, force jew inkella jekk għandniex nikkoperaw b'mod iktar eh, strett mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni li huma iktar f'din is-sistema ta' konfigurazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Is-sur Markus Jar, f'Semlimko. Signora Vestager. fis-sena 2013 aħna rajna li kienem ġizdazzjoni fil-privatizzazzjoni tas settur tal-ilma u li dan kien itnaħam mid-direttiva minn dakinhar lem kien ħafna inizjattivi li tietu sabiex ikun hemm privatizzazzjoni tal-provista tal-ilma fl-Ewropa u aħna għedin naraw li dan ħareġa ħareġ ukoll fin-negozjati fit-TTIP u naraw li kien hemm ħafna pressjoni anke minna naħta l-Istati Uniti. U minħabba fek aħna nafu kol li kien hemm ħafna livelli differenti fl-esperjenza tagħna bil-monopolju. Issa inti x'taħseb fuq eh, din is-suġġeriment tal-privatizzazzjoni sabiex tinħoloq iktar kompetizzjoni u x'taħseb kieku eh, fuq dan il-monopolju tal-ilma kif tista' tevita li jkollna dan il-monopolju anke dwar dawn ir-reċit clauses li għandna fit-TTIP f'dak li għandu xieqsan privatizzazzjoni tal-provista tal-ilma. Den kif tista' x'issa tagħmel fuq dawn il-proposti? L-għan għet jena nasib l-inizjattivi li għet jittieħdu bħala inizjativi ta' ċittadini u inizjattivi tajbin ħafna. U ma naħsibx li għanna nejdu illi dawn l-inizjattivi li t-tihdu ma jistax ikollhom effett mhux biss dawk li jkollhom bil-mum ferma, iżda nka dawk l-inizjattivi ta' ċittadini li jistgħu jibdew dibattitu li jistgħu jibdu l-opinjoni tal-pubbliku minħabba li jkun hemm ħafna diskussjoni, però jiena naħseb illi Hija xi ħaġa pożittiva illi aħna għandna din faċilità ġdida fid-demokrazija tagħna tal-inizjattivi ta' ċittadini. Naħseb li dan dawn l-inizjattivi jistgħu jibdlu d-dibattiti tagħna l-mod ta' kif aħna naħdmu bejn il-Parlament u l-Kunsill u l-Kummissjoni. Meta nitkellmu fil-privatizzazzjoni tal-monopoli nazzjonali, kolli ngħid li ma nafx eżattament eh, kif dan jorbot ma' negozjati ta' TTIP u jekk dan x'ħajkollu effett f'dan kollu sabiex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek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 nistantik l-informazzjoni meta neġbor l-informazzjoni mbagħad jiena minnaħa tiegħi. Michael Toyer għall-Alden. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Vestager, inti fil-tweġibiet bil-miktub tal-mistoqsijiet tagħna inti tkellimt fuq is-sitwazzjoni speċjali tal-SMEs. Fil-prattika aħna qegħdin naraw il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju ħafna drabi għedin e, um, ibatu minħabba e, proċeduri ta' permessi, e, regoli dwar l-ambjent u anka bosta xkil burokratiku ieħor hemm ħafna kumpanji li għedin jgħidu li hemm regoli differenti ħafna bej pajis u ieħor tkun implementati b'mod differenti jekk qed nitkellmu fuq kreditu ta' xi 50 miljuni li huma importanti mhux biss għal kumpaniji żgħar għal kulħadd. Naħseb li hawnhekk għandna daqsxejn ta' problemi bil-proċeduri ta' konċentrazzjoni jiena nixtieq insaqsik dil-mistoqsija inti bħala kummissarju nominata tal-kompetizzjoni taħseb li hemm bżonn li tittieħed azzjoni ħalli nkomplu mixin fil-direzzjoni ta' kompetizzjoni ġusta. Well, I do, and I, I realize how difficult. Iva, naqbel u naħseb illi hija diffiċ ħaġa diffiċli ħafna li tista' tagħmel. Ili tliet sin jaħdem bħala Ministru tal-Ekonomija u tal-Affarijiet Interni. U kontet naħdem fuq din l-aġenda ġifieri li jkun hemm iktar lok għal professjonisti u nqas burokrazija minħabba li dan huwa mod diretta kif aħna nistgħu insaħħu l-potenzjal ta' tkabbir tal-kumpaniji u tal-intrapriżi ġifieri għandi ħafna esperjenza ta' kemm tista' tkun diffiċli din it-tip ta' aġenda. Jiena naħseb li dinja kwestjoni li aħna ikonna ngħidu li aħna kuntenti ħafna li għandna l-ewwel Viċi President li qed jħossib il-koordinazzjoni mhux biex biex infarfru fuqu, iżda sabiex ninsistu li aħna naħdmu flimkien miegħu ħalli aħna naraw li fejn nistgħu naqsu l-burokrazija naqsuha ħalli fir-regolamentazzjoni li ħana proponu minn issa l-qoddim naraw l leġislazzjoni diktar iktar xieqa li nipproponu ħalli bekk nibbalanċaw ukoll il-mod ta' kif tkun infasta leġislazzjoni Ewropea ħalli niskuraw illi ikun tajjeb illi aħna naraw illi konna regolament wieħed Ewropew mhux 28 il wieħed differenti u għandna kwistjoni importanti li rridu niddiskutu. Ġifieri kif ħanfasslu din regolament dan din it-tip ta' regolamentazzjoni. Minħabba illi kultant huwa faċli li inti sabbaħa ħaġa minn barra iżda minn ġewwa eh, tkun vojta din il-ħaġa minħabba illi kultant nejdu għara din l-istatistika forsi tkun aħjar li kikun ġbruwa minn x'imkien ieħor. Iżda minn flok nistgħu nejdu għara minn flok ma noqogħdu nsebħuha minn barra aħjar aħna nieqfu sal-minimu ħalli naraw li din informazzjoni li tkun qed tintuża nistgħu nibqgħu nużawha u ma jkunx il-bżonn li nitolbu l-kumpaniji li jkomplu jipprovdulna informazzjoni ġdida fuq l-iskemi, fuq il-metodi ġodda ta' kif jistaw jagħmlu l-affarijiet. Ħalli bekk naħseb illi aħna ikonna eh, pożizzjoni illi nkunu nistgħu nfasslu ġizlazzjoni aħjar dan huwa fattur importanti ħafna. Issa Nadja l-Markus Ferber li huwa l-VG Chair li huwa il-ċer permanenti tal- il-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni fiħdan li kon li aħna fil-fat tajni il-livell iktar importanti u aħna nittamaw li ħajkonna dialogu tajjeb u siwi mal-kummissarju. Grazzi ħafna. Meħabba li inti offrejtinna li ħajkonna ħafna kafex li xorbu matul il-laqad, vera nasib li xi ħaġa tajba u pozittiva nistana bil-ħer anka li nitkellmu fuq il-futbol jekun hemm bżonn jiena nixtieq ngħidlek li fil-fatt kienu ħafna każijiet il-każ tal-Microsoft, il-każ tal-Google. Inti taħseb li regolamenti li għandna bħalissa fil-liġi tal-kompetizzjoni huma xirqa għal-soċjetà diġitali u jekk le kif beħsibek tiżviluppa aktar di leġiżlazzjoni tieni ħaġa l-Unjoni Ewropea flimkien ma l-Iżvizzera issa iffirmaw ftehim fuq il-kompetizzjoni ħalli jkun hemm skambju ta' informazzjoni reċiproku Eh, blan ta' kompetizzjoni ġusta. Eh, inti x'taħseb fuq dan il-ftehim li kien fermat mal iżvizzera u taħseb illi aħna rritu ikollna aktar eh, ftehim bħal dawn u jekk iva ma' min għandna jinħu dan it-tip ta' ftehim. Well, these are, are very good questions also for, Dawma ma mistoqsijiet verament tajbin sabiex inkomplu niddiskutuhom. Ġifieri jekk inġib il-kafejjina, forsi inti tista' tġib l-informazzjoni miegħek ħalli nkunu nistgħu nagħmlu skambju. Mela, fuq xi qegħdin nitkellmu hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bidliet li aħna bessibna nintroduċu. Kif id-demokrazija nbidlet f'dawn l-aħħar ħames snin. Ma sibx Eh, li għamma fejn jidulkom kem it-tfal tijaj jazbu li jena għall-antika meta nuża klim bħal per eżempju magna tal-fax, għazbis jafu xinija magna bħal di, pero jena nasib li importanti li aħna nkomplu nżommu mażminijiet tal-lum. Ma nistawx nejdu illi l-Unjoni Ewropea mandiġ tabbuża mis-situazzjoni ta' prominenza, mux għet nejdu li il-kompetizjoni mandiġ tkun miftuħa, ħna din nitkelmu fuq prinċipji verament sodi, iktar ma nikber fl-etan, iktar napprezza kem l-affarijiet li kienu moda fl-antik xorta wahda għadhom validi. U jiena naħseb illi irridu naraw eżattament li nifmu verament x'għed isir f'dan is-sfiq u hekk eh, sabiex namlu dan verament għandna da ta' eh, problema aħna nafu l-affarijiet ġodda ħin kollu qegħdin jidru ta' sikwit, ta' kull xar u jiena nittama li dan mhux mod ta' kif aħna nistgħu indewmu u nipposponu d-deċizjoni li għandhom jittieħdu minħabba li d-deċizjoni jridu jittieħdu mill-lum ehm, mill-iktar fis possibli dan l-ftejim ma l-Svizzera u ftejim importanti u speċjali li għandu dan il-komponent tal-iskambju tal-formazzjoni jena nishtiq niddiskuti ma'kom xtib ta' ftejim intom tixtiequ illi nistabilixxu, però jiena naħseb li huwa ta' benefiċċju li konna dan it-tip ta' ftehim ħabbarin nagħti importanza kbira lill kooperazzjoni internazzjonali u l-inform l tal-liġi tal-kompetizzjoni minn dak li tal-limt jiena għanna relazzjoni tajba ħafna. Dak li għandu xaqsam il-ħidma bej l-autoritajiet ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea u dawk Amerikani u anka dawk Kanadiżi u jiena naħseb il-networks internazzjonali għall-autoritajiet ta' kompetizzjoni huwa importanti ħafna sabiex aħna nsaħħu wkoll il-kompetizzjoni fuq il-livell Ewropew nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet kemm fuq il-livell konkret kif ukoll mod awtomatiku ħalli aħna insaħħu din it-tip ta' ħidma. Sven Giegold, Sinja Vestager. F'dawn l-aħħar ftit snin, Aħna qegħdin naraw li ħafna kellna ħafna każijiet diffiċli ħafna ta' kompetizjoni eh, kompetizzjoni inġusta, kien hemm ħafna banek li kważi fallew u kienu salvati permezz tal-flus tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb li fil-fatt għanna sistema stessa biex navitaw li kunem abbuż. Għandi żewġ mistoqsijiet kien hemm ħafna pressjoni minn ħata ċertu stati membri anke minna ħata l-Bank Ċentrali Ewropew u il-setta tal-Kummissjoni Ewropea Eh, f'dak li għandu xieqsa mis-sussidji kien ħafna pressjoni sabiex dan mis sussidji jonqsu. Inti ħata tieħu azzjoni bħal di sabiex t-proteġi l-kompetizzjoni u tnaqqas dawn is-sussidji jekk ma mhumiex ġusti u lum m'hemmx trasparenza fuq lil min aħna qegħdin insalvaw din il-ħarsin tal dan il-ħarsin tal-kreditur fil-fatt ħajibqa' preservat kif bħalissa taħseb il ħadd tista' tagħmel xi ħaġa sabiex ikonna iktar informazzjoni trasparenti dwar min din qiegħed jirċievu l-informazzjoni u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-miżuri ta' salvataġġ tal-banek jekk taħseb li tista' tintroduċi daqsxejn ta' trasparenza, grazzi. Iva, inti għandek raġun perfettament meta tgħid li l-għajnuna statali li natat l-banek u li tfuq livelli oljin ħafna matul il-krizi ekonomika u li għatfadal ħafna problemi xinsolvu sabiex aħna nerġa' jkollna settur finanzjarju mingħajr problemi ta' xejn u li kważi raqqadna mħabba li tant ma jkunx hemm problemi. Jien naħseb li rridu ninsistu li għad hemm kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu l-għajnuna statali anke meta il-BRD u l-Unjoni Bankarja ħajkunu stabiliti u mwaqfin. Aħna nafu li hemm għajnuna statali anke issa meta Aħna nafu illi l-asset quality review u l-riżultati tal-istress test ħajkunu publikati dal-waqt minħabba li żgur li ħajkun hemm ċertu banek li ħajkollhom bżonn iktar kapital sabiex ikunu iktar vjabli, sabiex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal ġisfidi u għek aħna għandna xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' lajuna statali u għek għandna situazzjoni da xtaqsam mal modernizzazzjoni tal-Unjoni Statar dak li huwa importanti ħafna huwa li aħna niskuraw li nibnu pont b'saħħtu mill-bailout għal bailen illi ħatkun ir-regola dominanti meta li BRD ħajdħol fis-seħ. Bħalissa naħseb li hemm differenza kbira bejn it-tnej bejn il-bailout u l-bail-in u aħna rridu naraw li lajnuna eh, tal-lajnuna statali il-regolamenti tal-għajnuna statali titkun eh, daħlet fis-seħ ukoll b'mod armonizzat u aħna sal-ħarta dan ix xarħan kunu nafu. U t-tini mistoqsija tiegħi l-analiżi u l-inkjesta li għandha si. M'għandix informazzjoni fuq il benefiċjarji kollha kemm huma jkolli ngħid illi ma nafx kif investigazzjoni bħal din tista' e, issir xajkun lanta din l-investigazzjoni, pero jina naf illi ċertu stati membri għamlu dan b'mod differenti, ċertu stati membri għalu illi jara nistgħu nkunu f'sitwazzjoni nerġgħu nġbdu lura il rizorsi jekk kollox ħareġ sew. Nixtieq nkun naf l-istati membri x'għamlu bejnietom ħalli jaraw li kunem hemm trasparenza iżda jien naturalment lesta illi nerġaw nkellmek kun kellimkom il kol fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Marco Valli fissem il-grupp EFDDD. Iva, grazzi, Sur President, għansaqsik mistoqsija diretta, Signora Vestager, mistoqsija oħra. Mistoqsija, kif nistaw nigarantixxu li kunem il-trasparenza f'din is-sitwazzjoni illi qiegħda xorta waħda tippremja il-multinazzjonali. Nixtieq illi nsemmilek każ dan l-aħħar li ġara Fiat eh, Chrysler minħabba li ċaqlaq il-kwartri ġenerali f'Londra minħabba li kien iktar komdu mill-lanijiet eh, fiskali u ċal u kol kwartier ġenerali fl-Olanda minħabba l-kumdita tagħhom ħallew ċertu affarijiet l-Italja. Dawk illi fil-fatt eh, għandhom kumpaniji żara kif jistgħu ħossuhom imħarsa meta jaraw li dawn il-kumpaniji kbar multinazzjonali din jagħmlu dak li jridu eh, jina nishtin kunna fin tix taħseb u kiku forsi tatina suġġerimenti minna ħatijak? Ma nafx eżattament xġara fil-kas partikolari li tissemmi inti, iżda li kiku jiena kelli kumpanija zaħira, kiku kont nħoss li gdaw kelli jistaw jinfurzaw il-liġi, għandhom jizaw din is-seta li għandhom minħabba li jiena kiku nħoss li miex ġusta li kiku hemm xi ħadd li għandu lodda u għandu rizorsi sabiex jagħmel l-investigazzjoni li hemm bżonn, għandu regoli fideħ li jista' E, jimponi fuq ħaddieħor m'għamilx dak li suppost tagħmel naf li kulħadd jista' jorganizza regoli tiegħu e, kif jixtieq iżda ma għandux jagħmel dan biżvantaġġ żvantaġġ għal ħaddieħor. Ġifieri jiena naħseb illi din hija problema għal kumpaniji minħabba li ma stajt norganizza ruħi f'pajjiżi differenti u jien naħseb li dan huwa sinjal importanti ħafna u naħseb li n-nies illi qegħdin jisimgħu dawn l-aħbarijiet illum rridu jħossu wkoll li dan huwa sinjal importanti li joħroġ minn dan il-Parlament Ewropew li ma nistawx nippermettu li hemm kumpaniji kbar illi jorganizzaw wihom b'tali mod illi huwa vantaġġuż jom hekk kif ma jistgħux jagħmlu kumpaniji iżgħar u dan huwa ta' żvantaġġ jom ġifieri jiena naħseb illi ħa Nipprova nara illi nsegwi xa tiġri fl-investigazzjonijiet li għaddejjem bħalissa ħalli naraw li kuna miktar sustanza f'dawn l-investigazzjonijiet u nixtieq illi aħna nirbħu il-każijiet naħseb li dan jista' jagħti li ċittadini il-sensazzjoni li huma eh, jaħsbu li hemm ġustizzja li qed issira tkun rispettata f'dan il-qasam. Grazzi sa fissem il-Kumitat Imko Mark Tarabella. Madam la Comit Grazzi ħafna Sinjura Vestager, Kummissarju nominata l su Intern Digitali palissa et eh, ikun imtelef minħabba ċertu pozizjoni dominanti ta' ta' ċertu komponenti. Tista' tiggarantixxi li jkun hemm eh, ġilit li tkun irrispettata ħalli bekk aħna nkunu nafu wkoll li jkun hemm biżejjed għażla li tingħata l-konsumaturi tista' tkompli tiġġieled ħalli nġildu kontra l-konċentrazzjoni fis-suq ta' search engines ħalli bekk l-informazzjoni personali ta' ċittadini tkun imħarsa minħabba li l-informazzjoni privata ta' ċittadini qed tintuża b'mod abbużiv għall-anijiet kummerċali u jekk inti tkun maħtura pala kummissarju inti ħadħu gost ħafna minħabba li ħad tkun tgħix il belġju fejn għandna l ittjeb ċikkulata tad-dinja. Well, I'm going to make my own investigations on that. Għan investiga <laughs> dal-punt minna ħati għaj. Oh, one of the things which is, is very... Waħda mill-punti prominenti fil-regolament fuq rezenzjonijiet u għal-access sabiex napoġġaw fost l-oħrajn broadband fejn issu ma jistax jikseb il-rizultati mixtieqa għaliex l-nwedu li kuħad kull l-istess aċċess għall-internet tkun ħaġa kemm xejn ambizjuża żejjed għax kulħadd jaf li f'ċertu reġuni, ċertu pajjiżi huwa diffiċli li tikseb aċċestabbli għall-internet bħalma jixtieq kulħadd u naħseb illi eh, regolament il-ġdijt jgħati possibiltajt li sati membri sabiex niskuraw il-ċittadini li jiexu f'żoni iktar remoti forsi fejn is-swi ifallu mill s servizzi eh, jiġri xorta waħda. Għaliex hija konsiderazzjoni importanti li xektar iktar servizzi qed jiġu ċessati mill-internet mhux biss negozji privati manka kull tip ta' negozju pubbliċi rridu nużaw eh, l-internet sabiex ngħidu l-awtoritajiet li qed u li hemm bżonn tibdel it-tabib, eċetera. Li ħaġa importanti tifranka ħafna flus, però hemm bżonn naċċessa l-internet. U regolamenti ġiet li qed nimplementaw huma importanti f'dan ir-rigward għax meta nġu anke għall provista tal-internet nsibu li hemm fallimenti fis-suq jekk nistgħu nisplementaw b'investigazzjoni dettaljata u deċiżjonijiet fuq kompetizzjoni fost dawk li jipprovdu s-servizzi fuq l-internet imbagħad eh, nkun nistgħu nagħmlu tajb għall-konsumaturi. U naħseb li għadam l affarijiet li eh, wieħed ħajsieħu nota tsieħħa din eh, il-Parlament jinsisti li jekk il-Komissarju tiġi approvata kollha priorità anke fuq l-aġenda digitali anke ma' kummissarju oħrajn li għandhom responsabilità diretta meta tiġu għal-ħarżin ta' data u anke ownership għal data privata li ma tiġix esposta. Grazzi. Vicky Ford, mill-Kumitat Timko. Imko ta' tek responsabilta' għas digitali uniku. Pettaformi peer-to-peer l l-Uber app, ġiet projbita fil-Ġermanja u l-Belġum ma' f'pajjiżi oħrajn, aċċettaw servizzu għalli għalu jagħti iktar għażliet il-konsumaturi inti. X'inhi l-opinjoni għak fuq din frammentazzjoni ta' swieq qabel ma jkollna suq uniku fil-fatt. kol fuq servizzi zaġerati pal WhatsApp u Skype. Kif nistgħu nużgraw li xorta jkun hemm ritorn fuq l-investiment fil-waqt li eh, imwaqfuhom li jabbużaw is-suq ukoll nagħtu aċċess il-servizzi alternattivi fundamentalment il-liġi ta' kompetizzjoni tagħna hija ġusta għad-dinja diġitali u hemm bżonn għadda ġdida. Well, I, I would never ever correct uh, national. Innaqat mse nikkoreġi rati nazzjonali b'deċiżjoni tagħhom huwa importanti li ċertu servizzi diġitali dawn jiffaċilitaw eh, mezzi ġodda ta' kompetizzjoni u jekk dan huwa ġust. Jekk dawn iħallsu taxxi tagħhom, tariffi tagħhom, mela allura ħaġa tajba. U għalkemm uħut minn dawn l-isfidi joħol u prizen nasib li ħagġa tajba. Sakemm kollox ikun ġust u raġuni għalfejn dan huwa tant importanti u li uħut minnhom eh, jafu x'tax xi jħallsu x'rif jħallsu jħallsu għom fil-fatt indipendentement eh, x'jaħsbu dan għandu jkun ukoll rifless meta jiftħu swieq ġodda faċilitati minn tipi differenti ta' apps u programmar ieħor regoli bażiċi kompetizzjoni huma moderni u affettivi daqs skem dejjem kienu. Naħseb li qatt irid nkunu aktar eh, attenti fuq kien jaħdem is-sob għaliex kif kellna qabel ċertu negozji ma jkonsidrawx li għamil fusom lokali jew nazzjonali u Ewropej. Jikkonsidraw li fusom globali mill-ewwel jum. Għaliex dan huwa suq fejn nixtiequ eh, jaħdmu. U din hija l-isfida. Nżommu l-pass. Jew mhux li noqogħdu nkaxkru sabiex nifmu l-affarijiet fid-dettal. U nittama ħagħa waħda li għanna nespraw flimkien, meta nitkellmu fuq data importanti fa' minna qabel, din hija wkoll tibdel il-mod kif nifmu pagamenti u valur. Illi data personali dejjem hija moneta ġejda fost mis-servizzi nużaw. Dan il-rigward għanna sfida, ma nasab nistaw nada ta' flimkien. Thank you. Rina Kari Argo-NGL. Tak. Jeg øh, vil starte med at indrømme, at jeg blev lidt overrasket over, at du ikke kunne give et mere klart svar på øh, eh, Rodrik. Si. Sorprendejtni għaliex ma rispondejtx il-mistoqsijiet għaj fuq reġistru s-siet sanni għandi mistoqsija fuq l-għajnuna statali. Il-Denmarka fost l-oħrajn prezentat numru ta' punti kontra li Anzi, eh, kontra il-shipbuilding, ridna nipromuovu s-settur marittimu u għanna dumping soċjali fil-shipbuilding dani jisima l lebda xolijiet hemm responsabilta minna tal-gvern danis fid-Danimarka, hemm tista' tkun responsabbli għal kompetizzjoni fl-Ewropa kollha. Nistaqsik, tista' titħaddid dwar kompetizzjoni li jekk inkomplu nagħtu għajnuna statali bħal din? fejn fil verità din l-għajnuna servi f'każ li ppreżentajt tal- Eh, xe bil-din fejja għetenna għadu l-kondizjoniet ta' xol tal-ħaddima? Nu det er som, eh, som har været vigtigt for mig i, i forberedelsen til den her høring. Iva. Inta mill din mistoqsija. U l-punt ċentrali u dak ta' kif tista' teżerċita r-rwol ta' kommiss ta' komissarju jekk niġi konfermata kien nista' meċa li mod possibbli issa. Independentement li jina kelli esperienza fil-gvern jew le, l-impenn li t-nassum sandu natura differenti. ma nistax u lanqas għandi l-intenzjoni nirċiv istruzzjonijiet. Inti kont qed titkellem fuq sistema ta' mekkaniżmu ta' jnuna li titratta d-Danimarka jew titratta pajjiż ieħor. Eh, jiena li għamandu ikun hemm differenza fuq li semmejt inti. Is-settur li semmejt inti għal numru ta' snin kien hemm il-problema li naraw minn kejja tibdil fil-komissarju tal fil-, -komissarju Eh, kum pozizjoni xorta il-tendenzi baqaw l-onorevoli Kallas. L-għalnet xtaqt najt illi naħseb illi il politika ta' kompetizjoni se se tkun fidej sodi fil-Komissjoni. Fuq il-kwissjoni ta' Google minn angu differenti, kont imħazmu ċertu kommenti illi għamlu mix-xej Ewropej fejn issuġġerew illi sabiex inħarsu kumpaniji Ewropej mid-dominanza tal-Istati Uniti, Stati Uniti minn kumpanija pal Google għandna nirregolaw l-internet. Kif qed tippjana li tikkopera mal-kummissarji sabek sabiex niżguraw il-ġlida kontra l-ġira non kompetittiv jissaxħa dawn il-tentativi sabiex jinala l-internet. Naħseb mistoqsija tajba ħafna u jtini l-opportunità billi din l-aħħar mistoqsija sabiex ngħid kemm huma kemm huwa importanti investigazzjoni tagħna kienu bażati fuq fatti u mhux bażati fuq ideoloġija politika jew inkella xi joġobna x'ma joġobnix għaliex dan huwa l-unika mod kif nistgħu napoġġaw prinċipi fundamentali ta' din l-Unjoni ġifiri l-istat ta' dritt. U din waħda mill-iktar affarijiet importanti li niżguraw illi meta nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna nagħmluhom għabbażi ta' fatti fejn nifmu s-swieq u għabbażi tal-regoli li se ninfurzaw. Għaliex imbagħad dan ukoll eh, joffri argument b'saħħtu fil-qorti. U dan huwa importanti għaliex hija l-qorti li bażikament iżgura illi l-affarijiet huma bilanċati. Hija sistema speċjali. Il-Komissjoni Ewropea għandha setat eh, ta' eżekuzzjoni b'saħħitha meta niġu għal kompetizzjoni għal daqstant ir-rispett tal-kazistika tal-qorti, jekk persuna tersa qudiem qorti wara deċiżjoni, hija ħaġa importantissima u ovvjament jiena eh, serrat moħħi ankam il-fatt li dan ġie eżaminat u żgurajna li l-mod kif organizzajna l-affarijiet huwa skont il-karta ta' ġitit fundamentali sabiex il- eh, kollox ikun bilanċat. Unkunu nistaw eh, nizguraw infurzar tal-regoli għabbażi ta' eh, sistema imparzjali bilanċata. Nittama il għandek raġun għaliex dannu preċiżament li kontet nibża. Li persuni li ħadmu fil-qasam għal 14 sena, 20 sena jew iktar issibu li qed inkun kemm xejn dajfa u eh, nħogos anka bil-klim ta' kuraċ tijak. Grazzi, nirringrazzja li membri kollha l-mistoqsijiet tagħhom, issa il-komissarju nominat għal ħames minuti għall-aħħar kummenti tagħha. Grazie ħafna, President. anka l-president tal-sottokomitat tal-kompetita fiħdanikon, kien pjaċir naħdem ma'kom, nittama għal dawk li segwew id-dibattitu l-lum. ħadu messaċ qawwi il-nasab ħareġ minn kull mistoqsija l-lejla. l parlament Ewropew huwa fl-aqwa pozizjoni sabiex jappoġġa kompetizzjoni ġusta għal infurzar imparzjali u neutrali li regoli ta' kompetizzjoni. Imma anka bistampa ċara ħafna ta' kif il-politika ta' kompetizzjoni għandha tiffaċilita u tgħin oqsm oħrajn. Nirringrazzjakom għal paċenzja tagħkom għaliex fuq numru ta' kwistjonijiet ma kontx kapaċi nkun konkreta bizzejiet, nistaqsik istaqsejtu, nittama li nistaw nerġaw l-ura l-danu, nittama illi eh, apprezzajtu l-fat il-kontet niprofa nurikom il-valuri l-prinċipju tiegħi x'inhuma. U din tista' tkun il-bażi tal-kooperazzjoni matul il-ħames snin. Imma naħseb il-messaġġ illi wieħed ħa u ma l-possibiltajiet u l-wedziet fil-kompetizzjoni, fil-tisħiħ ta' tkabbir xogħol u iktar investiment. U naħseb ukoll illi eh, fimna illi kulħadd jirrealizzawnek kemm l-ekonomija diġitali tfisser għal-ċittadini fil-ħajta kuljum u kemm huwa importanti illi jkun hemm kompetizzjoni ħilsa wkoll u ma jkunx hemm pożizzjonijiet dominanti għaliex dan ifisser ħafna għal konsumatur għal kompjuter u kol <laughs> għax eh, xej għandu eh, moħ independent il-minu tijaj jek jahdem fitħajja tijaj tallimt eh, ħafna abbreviazzjonijiet u dil-kustjonijiet tal-Dutch sandwich ta' irish un-bat il-tqajt ma' Window Mounting Decisions. Update nights min jaf xinidi. U staqsejt, xinidi, xit fisser, x'prinċipju eh, em wara Window Mounting Decisions. Kienet eh, kwestjoni fejn eh, minn jibni il- il-twiqi għamlu kartellu, għalhekk kienet deċiżjoni, deċiżjoni il-imponiet multi kbar fuq erba' kumpaniji u issa tinsab qudiem il-qorti. Sabiex ngħidilkom kemm tqalt ħalsfa xorti wara din l-esperjenza. Imma Naħseb kem eh, tajb kon kem kooperazzjoni stat kompromettenti fuq limiti ta' kompetizzjoni u limiti għal leġislazzjoni u regolamentazzjoni u koll juri kem u jħet jista' jikseb jekk jaħdem flimkien fuq livell formali u informali, parlament u kommissjoni f'dan il-qasam. U kif għad diversi drabi inwetkom il-li namel dan. Jina bint zewċ minist, zewċ eh, assessin fil-Knisja Daniza u eh, waħda mill-virtueti tagħhom kienet huma dejjem jilqgħu il-min eh, jiġi jżurhom. Minn flok qogħdu jgħidu kontra min ma jkunx ġi. U anka napprezza dawk li ġew illum. because I, I think it shows the dedication. Dan ju li dedikazzjoni illi tassew eh, tazisti. U ah, ħaġa oħra ħraji nittama li mhux wis eh, eh, imtilef l-interpreti, nirringrazzja l-interpreti, nittama li fil fat għanzi persważa li iċċaraw u għankafna mil-pozizjoni tijaj. Honorable members, Chairman. Onorevoli membri President, grazie tal-paċenzja u grazie ħafna. Thank you to Margaret Vestager, thank you. Grazie signora Vestager, grazie l-kollegi kolla, narqu din il-laqa, nofsi oħra ikonna l-evaluazzjoni in kamera, grazzi il laqa ġurnata.